Niftaħ is-seduta għallu. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt dwar il-politika barranija, sigurtà u difiża. Hemm diversi punti fuq l-aġenda li aħna ħajk ħanif nittrattaw, ħanisimaw il dikjerazzjoni tal- tal-Lady Ashton, il-rappresentant għal politika barranija, għan itkelmu dwar eh, aspetti tal-politika barranija difiża. u situazzjoni fis sirja fil-kap ta' xaf u persekuzzjoni tal-komunità nisranija fl-ġittu. Għan itħattu dwar eh, politika komuni ta' sigurtà u barranija u tħul fis-seħħ tat trattat ta' Lisbona f'dan il-kontekst. su wkoll l-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-organizzazzjonijiet internazzjonali. Għan eh, nibda b'introduzzjoni aħna tnejn eh, kommemorajna l-ġurnata tal-Ewropa, l-komunità Ewropea tagħna fil-preżent għandha bżonn politika komuni ta' sigurta u barranija. Għanna sfidi komuni, mux biss nishtiqu li nelbu l-kriżijiet li l-kriżi li ġiet importata fl-Europa ma għanna bżonnu kol eh, nippreparaw ruħna għal-ġejjini nsolvu problemi ta' kriżi barra mill-Europa u kol, mux biss fl-Europa nifisa. Hemm problemi u problemi fil-Sirja, fil-Bahrajn, fil-Tunizja, fil-Eġittu. Aħna mannix ninsew u koll msieħba tal-vant, aħna ftit dimilu kena t-nedija ta' Jugonot. Għanna diplomazija Ewropea li tkun għodda utli effiċenti għall-operazzjonijiet barranin tagħna. Għax fil-preżent ma nistawx insolvu il-problemi fil-Unjoni Ewropea minar ma nikkonsidraw forma serja il-problem li hemm barra mill-Unjoni Ewropea. Aħna bħala Unjoni Ewropea għandna għanna rappresentaw ukoll il-poter politiku mhux biss l-Sinjur Ashton, Vice-President, grazzi. Forsi tista' tibdilna int bil-dikjarazzjoni tiegħek, introduzzjoni. Grazzi ħafna. President, dan huwa l-ewwel minn tliet kontributi li ħanamel dal-ħodu eh, lill-Kamra, jenna nixtieq billi intikom il-viżjoni tiegħi dwar il-kwistjonijiet li aħna qed niffaċċaw. Kif ukoll nħares lej xiftit mid-dettall tal-kwistjonijiet li il-membri, l-onorevoli membri zidu għal dan il-dibattitu, nafu l-importanza li nkom tagħtu lilu. Ma nixtieq nibda billi ngħid li hemm baltemp li qegħdin eh, jiffaċċaw dawk il-pajjiżi eh, madwarna rebbija tal-arbija, ma nafux fejħa jispeċa kollu, ma nafux ħajkun hemm wara. President, l-aspirazzjonijiet huma għolja u dak li qed jippretendu huma u wkoll li revoluzzjonijiet verament jkunu tajbin nżomm fuħu id-dem li nxteret. U ġiġa għandna problemi ekonomiċi li eh, qed niffaċċaw L-irbellijiet fl-Afrika ta' fuq u fid-dinja rbija huma sfida kbira l-Ewropa, ma wkoll opportunitajiet li aħna ma nistgħux eh, nattu ħlifni norta tagħhom. Tlet prinċipju għandhom ikun il-bażi ta' dak li nagħmlu. L-ewwel huwa li aħna fl-Ewropa nkunu nafu eżattament Eh, kem ħandumu eh, biex naslu għal-libertà. Eh, meta tħares li l-moddi tagħna biex wasalna d-demokrazija kien pass verament bil-mod. L-Unjoni Ewropea twildet fil-irmiet tal-konflitt u nafu xieġi meta demokrazija ma tiffunzjonax u partida għanna l-moddi tal-imperi Ewropej u għanna bżon nkunu umli. Eh, anki meta aħna najdu li id-demokrazija bażi essenzjali għal progress tal-bniedem. It-tieni, id-demokrazija hija wkoll dwar voti u elezzjonijiet, imma eh, hemm ħafna affarijiet oħra wkoll. Aħna sena nafu fl-Ewropa li għanna bżon demokrazija fil-fond, rispett ta' stat ta' dritt, libertà ta' kelma, eh, ġudikatura indipendenti, amministrazzjoni imparzjali, għanna bżon li konna drittijiet ta' proprjetà li wieħed jista' jinforza u trade unions ħilsa. Mhux biss tibdil ta' gvernijiet imma li niblu l-istituzzjonijiet adekwati u attitudni adekwati. Fi żmien fit-tul, id-demokrazija ta' fuq eh, fejn n-nis biss jagħtu l-vot tagħhom fl-elezzjoni tu jagħtu gvernijiet mhux ħajkun bizzejiet jekk ma jkun hemmx demokrazija wkoll fil-fond ta' dik is-soċjetà. Imma hemm xejn żgur m'hemm l ċertezza fl-ebda pajjiż u m'hemm l-ebda soluzzjoni faċli u ta' malajr li jista' joħloq eh, eh, noħolqu l-pajjiż dinja li ħafna nisiru jaraw. Mm, sa' frattant hemm l-intolleranza reliġjuża meta naraw dak li ġara per esempio l-Eġittu eh, fej sibu il-fatt li hemm eh, nuqqas ċertezza billi eh, joħolqu kaos. Id-dritt għat-twemmin dritt universali li għandna rispetta kullum kienu. Nikkundannaw lil dawk kollha li jużaw il-twemmin bħala mezz ta' oppressjoni u nappoġġaw lil dawk li huma favur it-toleranza jkunux fis-Sirja, fil-Pakistan, fl-Eġittu jew f'postijiet oħra l-Ewropa għanda għazlit xtamel, meta ħna ħarsu lejn il-ġirin ta' għanna bżon nkunu disposti li nirrispondu għall sfidi li għanna għoddimna. Sala mijiet ta' dikjarazzjoni tu jien jek namel jien, nikkondenna, eh, nitlob, eh, eh, ma fl-istess ħin irridu naġixxu diklazzjoni għandha tieħu diversi forom. Nħarż dejt sanzjonijiet per eżempju għana pon sanzjonijiet kontra dawk il-reġims li jitrattaw l-ċittadini tagħhom suq ma kellhom l-ebda valur. Eh, bluzu ta' pulizija, kien hemm sanzjonijiet fuq is-Sirja li saru l-bieraħ u embargo fuq armi u eh, tal-assi, frizzajna l-assi u fuq tliet individwu Eh, frizajna u koll ftejm ta' assoċjazzjoni u kooperazzjoni ma' Sirja. Għarra nkunu ċari, aħna kif kont mal prim Ministru ta' Sirja l biraħ Dak li qed jiġri fis-Sirja huwa eh, aspirazzjoni popolari għad-demokrazija u stat ta' dritt mhuwiex xi komplott barrani. Minħabba li huma marfux dak li hu ir-reġim jitlef il-leġitimità tiegħu u titbiet u jitbiet mill-poplu kif ukoll mill-komunità internazzjonali. L-oppressjoni violenti u teddit barra u ġewwa huma odot ta' żmien li għadda. Tħassib tagħna, l-prekupazzjoni tagħna f'din il-Kamra u fil-Unjoni Ewropea huwa il-poplu ta' Deram fej ġus u ma jistgħux imorru f'banijas fej eh, hemm oppressjoni f'ħama fej mit-tankijiet qegħdin eh, eh, fit-triqat. President, il poplu tas Sirja mhux ħa eh, joqgħod fuq kubteħ qudiem it-tankijiet. Eh, il-reġim għandu bżonn ibiddel it-triq u bidel it-triq issa. To Minister Moalem, the foreign Mistru Mola u l-Ministru Bata Barrani ta' Sirja għandhom jippermettu eh, aċċess eh, għall-appoċ umanitarju kif ukoll għall-mezzi ta' xandir. Un um, dak il-każ biss intkom tistgħu tajdu li għandkom eh, appoċ għal proċess paċifiku. President, fil-Belarus, fil fil-Vant tana fej u mużax l-elezzjoniet ta' Deċembru biex juri u għadispost dispost li kunem tibdil għal soċjetà zjet demokratika u Ewropea. Mhux biss ma ħaġ l-opportunità ma qed juża violenza kontra demonstrazzjonijiet paċifiki żieda fil-proġinieri u uża eh, nuqqas ta' e-, demokrazija u stat dritt jena tqajt ma dawk il-familja dawk li dejn fil-ħabsijiet u nafu li maħallina l-ebda possibil taħlif li nadottaw sanzjonijiet kontra tagħhom. Nifakkaw fuq dawk fil-reġim li huma responsabbli għal din il-repressjoni, inkluż il-President Li Lukashenko nifsu U fl-istess ħin li aħna għanna nżidu l-appoċ tagħna għas-soċjetà ċivili u għal kuntat bej in-nies. Mbagħad għandna eh, l-azzjoni li eh, f'Kampaxra dak li ġara fit-8 ta' april jħaj nirdu kondannawa. Jena eh, eh, għand l-intenzjoni li konna bżon eh, reazzjoni Ewropea u jena ktibt l-Ministru ta' Barrani, Farid Barrani tal-Irak, waqt li jena għand l kwestjona l-Irak, għandhom l-obbligu li jħarsu il-presidenti ta' Ashraf. Jena kondennaj dik il-violenza u tlabt li issir investigazzjoni li tkun indipendenti u tajba biex jgħiduna zattament ġara. Imma kif il-membri jafu mill-litri li jena xevejt individualment u kollet u mill-kollettiv minn din il-Kamra u minn u minn ma mem nibda soluzzjoni faċli għaw. Hemm diversi possibiltajiet eh, għal fi żmien fittu, ġdus maquda, d-dim u kolla għandhom sfidi. Jiena verament eh, grata għal xogħol li sar minn din il-Kamra għal dawk li sifru hemmhekk u l-kontributi li jena rċevejt. Jiena nanna bżonn eh, li npoġġu da d-dim il konsil tal-Affarijiet Barranin u li disħattu mal-Kummissarju Olju tar refugjati ta' ġus maquda. L-ambasċatur tal-Irak jiġi lura l-lum eh, eh, u taf l-importanza li aħna natul din kwistjoni. Onorevoli membri, għanna bżon li insibu il-soluzzjoni adekwata u nikkundannaw. Fil-Jemen u koll, fil-Gulf eh, Cooperation Council għamil il-proposti taħħu, il-President Saleh għal-boħra għed Durman Lewza, jina t miegħu ftit ilu u tkellimna dwar taħdidit li kellu l-oppożizzjoni u l-proposti li hemm qudiemna jien għattilhom għatlu li hu jafx kien kellu jagħmel fl-interess ta' pajjiżu u li għandu jagħmel dak li jaf li huwa tajba li Fil-laqat fil-golf jiena tqajt mal-re tal-Bahrejn u tkellim dwar l-inizjattiva hemmhekk dwar dialogu mingħajr kondizzjonijiet qabel jiena tlabtu li ikompli f'dak id-dialogu. President, eh, Eh, dak li bħalissa mhuwiex risposta. Għandna bżonn li jkun hemm eh, eh, rati jiffunzjonaw sew ma jkun hemmx kundanni kapitali. President f'dawn il-każijiet kollha huwa dwar l-involviment dirett li aħna għandna u l-pressjoni li aħna nistgħu napplikaw fuq fl-approċċ tagħna minar ma jkonna xie ideat li mux ċara, jina ċara li, li ma l-mesċa nitkellem magħhom dwar dak li ħoss għandu bżon li jisir. U namel da bl-appoċ ta' din il-Kamra u bl-appoċ ukoll tal-Konsil ta' Ministrijiet tal-Ministri ta' Affarijiet Barranin ta' 27 stat membru. Jina ukoll nixtieq nitkellem dwar il-Libja hemm ċerta membri ta' din il-Kamra li jixti u li forsi aħna kellna uh, politika ta' difiża u sigurtà iżjed b'saħħitha. Jien ngħidilhom li f'daw l-aħħar xhur Eh, u ġimat rajna kemm avanzajna f'dan il-lat, dan is-sens. Imma imma naraw ukoll kemm għad baqanna x'namlu. Aħna ġa konna nveluti flimkien biex namlu appoġġ militari għal bżonnijiet umanitarji biex eh, skont il-bżonnijiet ta' ġus maqgħuda b'risorsi mill europa kollha. Kif aħna minna, kif tiftakru, meta kien hemm Eh, eh, eh, terremot ta' Haiti. Tamir ta' kull tip, vapuri, ċivili, militari, kollha jaħdmu flimkien. Ma t-sif mux ħazin, nafu li eh, l-għajnuna monetarja mux ħagħa għandha il-politika u dawn l ma mandom xieġu poġuti friskju. Imma biex wieħed isalva eh, il-ħajja eh, tal-bniedem u ma biss ħafna drabi dak li huma militari li jistaw jgħinu biex ikunu waslu il kapacita u t-tamir. U jekk il ġnut maqawda titlobna għanna bżon inkunu disposti nejnu. Onorevoli membri, aħna bżon nkunu naġlu iżjed, ħaffu iżjed u namlu l-affarijiet forma zej intelligenti. Jien l-ewwel persuna li naħseb li hemm ħafna affarijiet li għad rridu namlu u mbagħad nitkellem fuq da iżjed tard l-għalodu. Issa dwar intejbu l-kollaborazzjoni man NATO, eh, meta natu dettali dwar operazzjoni tagħna l-ewwel darba bħala parti eh, mill-sforzi tagħna biex nizviluppaw relazzjoni jiena eh, l-ġimgħa ah, flimkien mar sur Asmum kien kellna laqgħa tal-Kumitat PSC tal-Nord Atlantic Council fl-ewwel dibattitu għandna fuq il-Libja. U l-kollaborazzjoni mal-Unjoni Ewropea, mal-President Ġampen, mal-Lega Araba, Mussa, kif ukoll mas-suċessur tiegħu mal-organizzazzjoni tal-konferenza islamiti, professor Fanuflu, taħt it-mexxija tal-reprezentant speċjali għal-ħattib mill-ġrut maquda. Kien fil eh, taħt id tiegħi ma' Banki Mum aħna ftemna li naqdu flimkien l-organizzazzjoni reġjonali biex nintaq fi Kajr u nkunu nistgħu nagħmlu segwiment wara l-laqgħa tal-grupp ta' segwiment f'Ruma. Aħna qed nitkellmu dwar il-parti tagħna fil-ġejjin tal-Libja biex nappoġġaw dialogu nazzjonali ngħinu fil-Kostituzzjonijiet nippreparaw għall-elezzjonijiet u żewġ missjonijiet li jiena bat il-Libja biex jintkun jistgħu jintaqgħu maż-żgħażagħ u man-nisa fil-Libja pala mexxej eh, tal kif qal il-mexxej tal-grupp u l-ewwel darba li tħaddidna fuq konstituzzjoni u argumenti li huma qatt ma smaw qabel. Tkellmu dwar kif huma rridu li jitem ir-reġim, allura aħna nkunu ċari hawnhekk, Gattafi għandu jitlaq mill-poter u għandu eh, eh, jitem ir-reġim tiegħu. I intend to open an office. Għandi intenzjoni niftaħ uffiċċju fil-Bengazi biex nkun nistgħu navanzaw fl appoġġ li jiena aħna trattajna mal-poplu biex nappoġġaw l-soċjetà ċivili, nappoġġaw il-Konsill Interim u Sur Ġabril, ah, ħafna laqat li kellna ma' Sur Ġabril biex nkun nistgħu nappoġġaw s-sigurtà u nibnu fuq dak li il-poplu qed jitlobna. L-onorevoli membri mhux ħajkollhom l sepru li huma għandhom bżonn għajnuna bl-edukazzjoni ma' saħħa fuq sigurtà fil-frontier, fuq it-tip ta' appoġġ li aħna aħna eh, f'pożizzjoni nistgħu nagħtu u rridu nagħtuhom. U b'da kollu li nagħmlu dejjem il-dritti tal-bniedem prezenti fi xol tagħna. Mbagħad onorevoli membri hemm politika ta' ġirin eh, ġdida ambizzjoni ġdida fej ikun hemm responsabilità reċiproka fej l-Unjoni Ewropea u l-ġirien ikunu responsabbli lejn xulxin biex ikunu jistgħu eh, jirrispettaw l-impenni li aħna nagħmlu lil pajjiż eh, u dawk li qegħdin li huma ġirien tagħna u lill poplu tal-Ewropa. Nitkellmu fuq dak li tkellmu fuq li tkellimna fuq mobilità, ċess eh, Ehm, Ma ċert affarijiet eh, huma importanti biex nappoġġaw daw pajjiżi fil-ġejjini. Pereżempju, huwa fuq il-mobilità u fuq iż-żgħażagħ. Dawn huma soċjetajiet żgħażagħ fejn iż-żgħażagħ iridu iżjed opportunitajiet. U l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti biex jappoġġa lil dawk l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex ikun jista' jkollna l-benefiċċju eh, tagħhom fl-Ewropa u anki l-istati membri l-opportunitajiet biex wieħed ikun jista' isifer u jistudja biex nis fin-negozju rġielu nisa jkun jispuraw s-swieq biex jibbijaw is-servizzi tagħhom, prodotti tagħhom, da huwa importanta. U hija dina ħaġa nistgħu nagħtu aħna li ftit minn xifter ta' pajizi għandhom relazzjonijiet li ilhom stabiliti f'ħafna żmien, mis għandhom bżonn li jżidu l-għajnuna tagħhom u l-opportunitajiet u l aċċessu ukoll għas-swieq. Aħna nafu li aħna verament kontribut utli biex nistimulaw il-tkabbir ekonomiku u l-rkupru ekonomiku. Nafu l-effett li ta' dan it-taħwit fuq l-ekonomiji tal-pajizi li aħna qed nħarsu lejhom. ftit minn daw il-pajizi jiddependu fuqna bħala l-swieq ta' esportazzjoni tagħhom u kif ukoll minn fejn jiġu l-importazzjonijiet tagħhom. Jippermettu li dawn il-pajjiżi jiżviluppaw is-swieq tkun tista' twassal differenzi kbar. Bux niftħu is-swieq imma kif huma jaċċedu għalihom biex niżguraw li jkunu jistgħu jaslu fil-leveli tagħna u jkollhom opportunitament vera. U fl-ebda post eh, muwa daqshekk evidenti daqs il-negozji żgħar. Imma għandna bżonn volontà politika biex nagħmlu da. Għandna bżonn politika eh, volontà politika biex aħna nkunu impenjati biex niftħu swieq tagħna. U dak U dik hija sfida, sfida f'kwalunkwe ċirkustanza, hija sfida anke fi żminijiet eh, ta' kriżi ekonomika, ma dan hija sfida li aħna rridu nirreaġixxu u nirrispondu għad forma adekwata x'in kella jekk ma nagħmlux hekk ħajkun hemm impatt eh, dak li jiġri hemmhekk ikun hemm impatt fuqna. U l-flus, ir-risorsi, mhux l-appoġġ dirett biss imma dak li aħna nkunu nistgħu eh, nġibu minn x'imkien ieħor Eh, aħna ġaqwa laqajna eh, eh, uffiċjali għolja minn ħafna istituzzjoni biex naraw kif huma jistgħu jagħmlu kontribut flimkien magħna ma imma għandna bżonn nagħmlu iżjed biex ikonna iżjed risorsi disponibbli. U dan hija ħaġa iżjed iżjed evidenti fit-Tunisja. Il-Prim Ministru fuq televiżjoni wura kif il-pajjiż qed javanza lejn l-elezzjonijiet l-24 ta' Lulju Ma u għaraf, il-Prim Ministru għaraf li għandu problema fej il-rata ta' tkabbir eh, ekonomiku edin bej 0 u 1 fil-mija. Għanna bżon nappoġġaw l-Tunizja u s-soċieta ċivili tagħha u l-ekonomija tagħha. U dan jfisser mhux biss fi żmien fit-tul u l-importanza ta' strateġija ġdida imma dak li nagħmlu issa u kif aħna nappoġġaw il-pajjiżi bħal Eġittu, Tunizija u oħrajn palissa fil-prezent bil-problemi tal-budget li huma għandhom. Għalhekk aħna bdejna taħdidiet mal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istati membri tagħna ma dawk li huma involuti biex ikunu jistgħu jappoġġaw dawn il-pajjiżi għax jekk jgħinunhom biex jitrattaw id-deficit meta t turizmu jisfaxxa u l-ekonomija mhux qed tiffunzjona xogħol nies din hija ħaġa importanti issa. L-onorevoli membru għandhom jifmu li hemm urġenza hemm strateġija wkoll fit-tul u għandna bżonn ikollna żewġ affarijiet, risposta immedjata u fit-tul. Issa l-Eġittu kont tliet darbiet hemmhekk l-aħħar. Jiena eh, kont ntqajt ma' mexxejja eh, fil-pjazza ta' ħer, ntqajt ma' nisa wkoll u n-nisa għandhom bżonn għandu eh, iridu vuċi, iżjed vuċi fl-Eġittu u ħajkun hemm anki mara li ħatkun kandidat ta' presidenza u għandhom determinazzjoni biex juru li nisa għandhom ruol fl-Eġittu. Tqallimt ma' ħafna ministri tal-gvern, per esempio il-ministru tal-pjanar, Fajza Abel Naga, i trid tiftaħ tibni id-djar eh, għan-nies, għandha viżjoni kbira li tibni miljun dar għall-Eġizzjani f-20 sena. Aħna rridu naċċettaw daw il-vizjonijiet minn daw il pajizi li aħna qed naħdmu magħhom u nippruvaw li dawn isiru realtà eh, u naraw kif aħna nistgħu nappoġġawhom integrazzjoni ta' taħriġ u kollu tal-edukazzjoni, l-infrastruttura madwar il-proġetti ta' drar, opportunitajiet għal negozji żgħar, naħdmu ma' nisa biex inkunu nistgħu nibnu komunità eżjed sigura madwar dawn il-djar, eh, kif nistgħu naħdmu flimkien biex nibnu viżjoni ikbar eh, ħaġa li l-poplu Eġizzjan irid. Meta tkellimt mal-Ministru tal-Affarijiet Barranit, għalawi eh, huwa impenjat biex jaħdem flimkien magħna fuq il-proċess tal-Lvant Nofsani biex jiżviluppa relazzjoni li aħna għandna u rrit jixtieq li aħna nkunu msieħba biex kollaboraw fil-reġun. Onorevoli membri, hemm ħafna sfidi fuq l ġittu ħajkun hemm ħafna fil-xuru snin li ġejjin eh, u rridu nkunu mek biex nappoġġawhom f'dan. Bi għandna bżonn nofru l-risorsi tagħna, l-kapaċitajiet ta' esperti tagħna u l-kuntatti tagħna biex nappoġġawhom. Imma jena dejmat f'din is-kamra u lil minna li s-servizz ta' azzjoni barranija eh, hija għandu kapaċità biex issolvi l-konflitti. Għalhekk aħna fis-Serbja u l-Kosovo huwa importanti għax għaliex eh, il-vot li aħna eh, il-voti li għanna fil-ġnus maqawda u l-vot għanda parti, aħna għanna bżon involvu l-mexxejja fil-Bosnia biex huma jħarsu l-lin minn eh, min komunitajiet tagħhom, jħarsu lej bżonni ta' pajjiżhom u jaraw l-ġejni tagħhom u kif ukoll jħarsu lej l-Unjoni Ewropea. Għalhekk ukoll li aħna narwol fil-proċess ta' paċi tal-ġvant nofsani. L-Ewropej membri jafu l-istabilità fil-Vant nofsani għandha bżonn il-paċi. Il-tfittxija għal ftehim negozjat id-domina il reġjonal ħafna ħafna snin aħna eh, għanna figura ġdida fil-kwartet. jina kont eh, eh, l-ajtom fl-aqqa fi frar u għed naħdmu fl-imkien ma' negozjaturi tal-Izrael u tal-Palestinjani għall-ewel darba minn minn ġinġu ġi stabilit il-kwartet. Jena aħna jkonna laqaw kol f'april ta' ta' u aħna preparajna dikjarazzjoni sostanzjali fuq il-pozizjoni ta' għana. Jena għadni nemmen li soluzzjoni negozjata hija il-forma li biex nistaw navvanzaw u aħna nkomplu voluti u għajkonna laqa tal-invjati zettat fi xar. Aħna appoġġajna, eh, eh, eh, dejma appoġġajna l-istat palestinjan Għana ħajkonna laqaw 13 ta' aprilu smajt eh, eh, smajt eh, da' ix tifħira xota ta' sajjat fil-governanza, l-edukazzjoni, saħħa, produzzjoni soċjali biex jippermetti l-gvern jifunzjona skont il-Bank Dinji. Jina għaraft l-importanza ta' rekonċaljazzjoni tal-Palestinjana, jina nappoġġa l-President Abbas opportunità li l-Unjoni Ewropea eh, ilha titlob għal diversi snin Onorevoli membri, dak li qed jġri bħalissa huwa l-ikbar sforz biex ikun hemm eh, għaqda li hija l-offol biex wieħed ikollu soluzzjoni ta' żewġ stati. Jiena kont f'kuntatt mal-President Amaz, Prim Ministru Fayyad, mal-Lega Arbija, mal-Eġittu, mal-Stati Uniti, Stati Uniti u mal-Iżrael. Nuqqas ta' violenza inkomplu nibnu l-istat u nirrispettaw l-impenni li ġa għandna hija ħaġa importanti ħafna. U aħna għandna l-ġudikaw dan l-isforz sforz b'riżultati tagħha. Jena verament nemmen li l-Izrael għanda tati il-taxxi l-Palestinjani eh, tħul fuq taxxaxi fuq il-Palestinjani ma l-pozizjoni tagħna fuq il-Ħamas ma tbidlitx. U s-sigurta tal-Izrael eh, hija importanti ħafna għal kulħadd. Jirixtieq ngħid ukoll li ma nikkonsidrax li flottilla hija eh, eh, risposta adekwata għas situazzjoni humanitarja. L-onorevoli Mivreja fru jiena kont hemmhekk darbtej. Jiena għadni nisħaq fuq il-problemi li għandhom minni, nies speċjalment ikollhom aċċess, iżjed aċċess biex l-ekonomija tarġa' tibda zviluppa. Is-sitwazzjoni hemmhekk, frankament, speċjalment tat-tfal, hija verament mwera. Aħna minna proposti l izrael biex ikun hemm aċċess aħjar, jien nixtieq li n-nies tal-Gaza jkollhom ġejjini, imma nixtieq li Galen Xelit li ilu hemmhekk bħala proġunier jarġa' jmur fil-familja tiegħu li jiena ntqajt magħhom ġa. Onorevoli membri, l-esperjenza tal-Ewropa tajdinna tal-limna li d-demokrazija vera hija l bażi essenzjali għat-tolleranza għall paċi u l-prosperità fl-Afrika ta' fuq u fid-dinja rbija dik id-destinazzjoni mhux naslu għalija malaj jew mingħajr eh, eh, problemi imma fil-bidu ta' demokrazija fil-fond hija l-unika forma li naslu għal dik il-mira. Aħna għandna l-esperjenza biex ngħinu lil kull pajjiż li jitlobna għajnuna biex jaslu għad-demokrazija. Għalhekk jien qed proponi li nappoġġa l-endowment for democracy biex jippermettinna nużaw resursi tagħna eh, biex nappoġġaw opportunità speċjalment ta' żgħażagħ biex ikunu involuti fil-ħajja politika biex jappoġġaw l-iżvilupp tal-partiti politiċi u jippermetti li l-nies eh, ċittadini eh, jagħmlu Eh, dak li ħafna minn membri għawek li għanna għawek f'din il-Kamra jizviluppaw il-proċess politiku bli bnew il-partiti politiċi u s-soċjeċa ċivili li nifissru li d-demokrazija hija b'saħħita u qed tikber. Eh, eh, Onorevoli membri, aħna mhux nitkellmu dwar lezzjoni ta' gvern imma li wieħed ikollu dritt biex iqaċtu l-barra dak il-gvern. Demokrazija hija kapacita li wieħed jgħid eh, eh, eh, sellem. u tella gvern mhux biss u l-kapaċità li wieħed l gvernijiet ta' tliet darbiet, erba' darbiet. Din hija ħaġa essenzjali u din se tagħmel hekk biss jekk inti jkollok demokrazija li hija eh, fil-font, stabilita fil-font u għalhekk dak li qed jiġri f'Kod d'Ivoire importanti. Il-President Mutara jieħu postu u aħna kellna rwol hemmhekk li kien importanti biex nappoġġaw dak il-proċess. Għalek huwa importanti li naraw li relazzjonijiet tan Niġerja serin tajba. U san eh, eh, ġi eh, nominat sew, qed naraw li demokrazija qed tieħu tagħmel eruq u qed prospera u rridu nappoġġaw da. L-onorevoli membri tibdil mhux necessarjament wasal progress, ma l-progress bla dubju jirrikjedi li kunem hemm it-tibdil. Dan ifisser li aħna rridu nkunu zed determinati biex naġixxu xi ftit mill-affarijiet li jiena mit referenza dihom jirrikjedu li l-istati membri jaġixxu, xi ftit li l-Komissjoni eh, taġixxi. U ħafna għandhom bżonn l-appoġġ ta' dawn ta' din il-Kamra. U aħna rridu niddeċiedu li kulħadd ħajamel il-parti tiegħu. U ma nagħmlu da biss meta l-attenzjoni tal-mezzi tax-xanti hija affokata biss fuq dak il-pajjiżi jew fuqna, allura mhux ħanir nexxinna. Aħna rridu nkunu nagħmlu da xogħol kontinwament u fit-tul unkunu determinati li l-ġirintana jibdew il-triq tagħhom, il-vjaġġ tagħhom lejn id-demokrazija imma li wkoll jaslu fit-tmim tal-vjaġġ. Jien għandi rapporti oħra, mbagħad nitkellem żjed tard, eh, nixtieq nirringrazzja l-rapporters u nixtieq nikkwota minn antropologa mara li jien nammira Margaret Mead u jtajt tek, għal tek. Mendek li kollok lebda dubju li grupp żgħir ta' ftit ċittadini jistgħu bidlu d-dinja. U għal unika l-unika forma li d-dinja tista' jibdil. Grazzi. Eh, thank you. Thank you, Lady Ashton. Uh, I would like to remind Grazie ħafna nfakkarkom kollegi illi apparti l istqarija introduttiva tal-Lady Ashton qed niddiskutu tliet rapporti konkreti tas Sur Albertini, tal-Onorevoli Gualtieri, kif ukoll tas Senjura Mjonitz. U nfakkalkom li għabbażi tal-votazzjoni eh, il-ukoll diskutu anka l-vjolenza kontra kristjani fl-Eġittu fissem il-gruppi politiċi nibdew bil-President Joseph Dola l-PPE. Signora Vice President, Signora Ashton, kollegi, il-politika barranija hija dominata minn revoluzzjonijiet paċifiċi f'numru ta' pajjiżi fin nofsinhar tal-Mediterranu riċentement anka minn kisba kbira fil-ġlida kontra il-terrorizmu internazzjonali ġrid miem l-era bin Laden. X'post għandha l-Ewropa f'dal kuntest aħna prezenti impenjati l nurridi tajba Iva bla dubju u l-inizjattiva li saret taħt l-auspiċu tal-ġnus maquda fil-Libja, l-inizjattiva ta' numru ta' kapit ta' stat juri li l-Europa, u parti mill-Europa, kapaċi tiħu azzjoni meta jkun hemm bżonn meta tixtieq tagħmel dan. Dan jagħmilna attur internazzjonali u eh, għattur deċiżiv il-risposta hija le. L-Ewropa għadha dajfa wisq f'termini politiko-ġeografiċi minkejja l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna. L-Ewropa għażlet għal għajnuna għal stabilità fil-waqt l-pajjiżi ġirien b'mod leġittimu qed jitolbu libertà politika u qed jaħarbu minn pajjiżhom minħabba is-sitwazzjoni disprata f'pajjiżhom u ma jridu jiprofdu ġejjini dinjitu sal eh, u l-lidom il-forzi ta' ġus ma'uda qed jagħmlu xogħolhom, imma mhux biżejjed, sinjura rappreżentanti li rridu nagħmlu iktar, aħna ħan bdew. Nisiltu lezzjonijiet minn din l-esperjenza jien nixtieq li iva qudiemna għandna mewġa ta' migranti li ġejjin fuq ix-xtut tagħna qed imutu fil-baħar u ma nafux kemm minnhom mietu fil-baħar fil-fatt u ħafna drabi dawn l-individwi jaslu eh, fl-Ewropa jisibu frontieri maluqa u għanna l-istrument Schengen li huwa fil-qalba tal-libertà ta' moviment tal-persuni. Jiena ma naħsibx hawnhekk qed nirrispondu l ispettattivi Ewropej. Il-PP ma jemminġ dan u aħna nemnu li l-maġġoranza ta' dawk rappresentativ del kamra Ma jemnu lanqas li dan huwa l-każ iżis kollegi, aħna impenjati f'dibattitu llum dal-għodu li xgrazzja trattat tal Lisbona qed nippruvaw nagħtu l-Ewropa vuċi waħda wiċċ wieħed issa rridu eh, nabdu mill-paroli għal fatt rridu nagħmlu għażliet u nżommu ma' dawn l-għażliet u fejn huma l-daqsanti prioritajiet Ewropej il-sobija l-vant nofsinar ġidu kontra terrorizmu, l-insolvu l-konflitt fi vant nofsani, politika kommerċali, dawn, dawn kolla huma essenzjali zgur miex bicċa xol faċli l istati Uniti, l-pajjiżi emerġenti minn huma l-imsiba prinċipali tagħna. Kif se niksbu l-aqwa riżultati ħan permettu l-Istati membri sabiex jaġixu b'mod iżolat kif ġara fl-aħħar 60 sena, jew ħan nitkellmu b'vuċi waħda soda. Sinjuri, fuq il-politika barranija, sigurtà u difiża, ir-risposta hija mijiex iktar mijiex risposta intergovernmentali, mijiex kwistjoni ta' egos nazzjonali, imma bżon effettività u effiċenza fuq livell Ewropew. Lady Ashton ikkonna politika barranija u ta' sigurtà b'saħħitha jekk nisbdu ħabel wieħed u jkollna miri ċari. 2011 għandha tkun is-sena fejn niffokaw fuq il-ġidda kontra terrorizmu fil-Mediterran u li niksbu riżultati pożittivi fil-konferenz fil-Vant Nofsjan li l-Ewropa tkun attur ewlini fuq dan il-livell żgur li żbali tal-passat ninsewhom. Xtaqt nagħlaq billi nikkwota lil Ġan Paolo Tini tibsax Lady Ashton 400 biljun tnaqsu il budget Ewropew għal daqstant oħroġ bil-proposti sabiex nużaw dawn il-fondi, mux nirritornaw l l-Stati membri. Thank you very much. Uh, Socialists and Democrats, Mr. President Martin Schulz. L-Onorevoli Schulz, uh, grazie ħafna, Sur President. Fl-Unjoni Ewropea fejn etnaraw naraw żviluppi li ċaqalquna iktar li nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid bħala xejra prinċipali trattat ta' Lisbona supposti permettilna jkollna politika komunitarja ġdida. Politika barinija għal sigurtà u difiża. Għal daqstant. Għanna dibattitu wiesa mal-rappresentant Oli dal-ħodu u għan niftakru il-bidu U dak iż-żmien kellna gvernijiet illi pereżempju ma riddux illi jitskrivu ruħan pala eh, ministru għall affarijiet barranin Ewropej u baqa għal taqsant il-titlu ta' rappresentant oli. Issa unek qed nitkellmu fuq politika sovrana li hija waħda mill-karatteristiċi prinċipali li għandhom xaqsmu mal sovranità nazzjonali li nitrasferixxu dawn għal istituzzjoni Ewropea hija ħaġa illi fl-ambitu ta' CFSP tirrappreżenta kwistjoni kuraġġuża importanti. fil-Parlament Ewropew, flimkien ma' rappresentantoli, qed nistaqsu mistoqsija differenti. Mistoqsija li qed nistaqsu hi x'inhu rwol tal-Unjoni bħala korp fil-politika internazzjonali. Kontet naqra artikli fl-aħħar jiem dwar rappreżentant oli illi sorprendewni mhux ħażin għaliex qed jikkritikaw lil Lady Ashton għan-nuqqas tagħha f'politika kruċjali u din hija kritika spirata minn persuni illi qed jaħsbu biss dwar il-politika barranija nazzjonali tagħhom, l-interessi nazzjonali tagħhom u qed jagħtu priorità sħiħa lil din il-politika mingħajr ma jkonsultaw il-ħadd jagħmlu kollox fuq livell unilaterali jieħdu deċiżjonijiet illi ma jaqdux l-Ewropa imma jkomplu jifirduha. Fil-fatt li qed naraw firda tiżviluppa fl-Ewropa fuq politika internazzjonali. U eżempju ċarta dan u l-mod kif qed nirreaġixxu viżavi Libja. Jekk inħarsu lejn il-Brit kapitali fl-Ewropa, daw prinċipali hemm tendenza illi inħarsu lejn is-CFSP bħala ħaġa komplementari għal politika nazzjonali b'mezzi differenti. L-uffiċi barranin, Jidro illi qed jemnuh dan u f'dan il-Parlament Lady Ashton inti se tikseb l-iktar appoġġ wiesek il dawn in-nies tajdilhom illi l-interessi unilaterali tagħhom huma rispettati madanakollu ma jistawx ikunu il-bażi ta' CFSP kif nafuha hawnhekk iridu konsens illi jkun definit mir-rappreżentant qoli. Jiena favur uffiċċju fil-Libja kif semmejt inti għaliex inti fil-kapaċità tiegħek pa' rappreżentant fih dan l-Unjoni nifisa bħala korp maqut inti u aħna għandna kredibilità f'termini ta' azzjoni umanitarja u naħseb illi għandna aktar kredibilità minn ħafna pajjiżi li m'għandhom l-ebda alternattiva ħlief jintervjeni b'mod militari fil-Libja. Is-sena l-oħra fil-Libja kena eh, fira tal-armi u l-Libja eh, fil-Libja kien hemm rappreżentati l-Franza, l-Ġermanja, l Unit, l-Italja, l-Belġu, esportaturi kbar ta' l-armi. U għal żmien twil provdew li sur Gaddafi bl-armi. Din it-tip ta' kredibilità li għandha bżonn l-Ewropa, it-tip ta' kredibilità li għandha bżonn l-Ewropa, ili nejnu nibnu demokrazija niftħu uffiċċju sabiex nejnu nappoġġaw inizjattivi fosti ċivili, unjoni ili tħares lejn il-kooperazzjoni internazzjonali u tiddefinixxija mhux bħala xi ħaġa fejn biss nieħdu l-ordnijiet minn ieħor fejn jitlu interessi unilaterali ekonomiċi, ma fejn konna msieħba li nkunu l-kol fuq livelli gwali u li niprofaw nsibu eh, riżultati pozittivi fil-ġuni speċifiċi. Bekk ridu naħsbu f'termini ta' CFSP fl-Unjoni Ewropea. Tkellim dwar il-flus, mobilità u aċċess għas-suq. Naħseb illi fil-fazi li jmiss għanna jkonna eh, koerenza, konkretezza u bekk fl-opinjoni tiegħi ikonna daw l-elementi kollha illi jgħinu nasa sabiex aħna nkoll naġġixxu magħkom bħala Parlament Ewropew. Aħna fil-Grupp Soċjalista nafu illi kooperazzjoni bejnkom u bejna hija ħaġa kemm xejn ġdida u iva l-affarijiet jistgħu jittiebu u għal daqstant nirrepeti l-offerta tiegħi qed nitkellem fisem ħafna mill-kollegi hawnhekk fuq is-CFSP hawnhekk isib aktar ħbib milli isib fl-assembleja ta' 27 stat membru, assembleja li nirrispetta, però hemm problema għaliex hawnhekk għandna ministri għal pajjiżi differenti fil-waqt li inti qed tirrappreżenta kontinent sħiħ. Grazzi għal grupp Alde, il-President Giver Hofstadt, grazzi ħafna sur President. Signora Ashton, is sibt kelli laqa twila fil-Kajr ma' l-Prim Ministru Eġizzjan il-ġdid, Isru Xaraf. Il-konklużjoni ta' din il-laqa, il-konklużjoni tiegħi wara din il-laqa, u din kienet it-tini zjara tiegħi fil-Kajr fl-aħħar xarej i li kif indikajt għandna bżonn nejnu daw ir-rivoluzzjoni fit-tramuntana tal-Afrika. Unsegwu dak li qed seħ fl-Eġittu għandna nwaqfu l-aġġustamenti paternalistiċi illi ħabbarna sissa. Paragon, il-pjan Marshall tal-Istati Uniti tafu kem trasferiment kem trasferiment tal-flus mija tal-GDP 162 biljon dollaru f'ammont attwali u aħna qed nitkellmu wedu biljun lill-Eġittu mhux 162 biljun imma biljun wieħed u mhux l-2011, laqas 2012, laqas 2013 meta jkollna l-possibilità illi nagħmlu dan. Naħseb illi dan mhux aċċettabbli li nistenna minne kom il-Kommissjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq flus tal-Kommissjoni mux li jkonna pjanit biex nibdlu l-politika għal pajzi ġirin, għanna namlu dan fil-ġejjin iva, ma li nistenna jien u li ma lajkem jista' jkun ikkonna għajnuna budgetarja diretta l-leġittu għaliex sal-aħar tas sena mux se jkollhom flus fil-budget u din ma tistax wassal għal kontrrevoluzzjoni fl-leġittu għajnuna budgetarja diretta jew li neħħu id-dejn ta' dal-pajis dal-mod kif nimxu l-qoddim immedjatament u sinjal din id-direzzjoni illum jgħin bla dubju lill-Eġittu u lill-Eġizzjani. Et-tini messaċ tijaj u għadwar is-Sirja. Ejja nkunu onesti, Sinjura Ashton. Is-Sirja tirrappreżenta diżastru kbir li qed iseħħ ma nistax ma niddeskrivix bħala tjena men fid-dinja rbija. Persuni qed iġum massakrati mis-soldati kuljum 800 persuna nqatlu illum, 8000 persuna ġew arrestati. Uħut mill-persuni ġew torturati bl-iktar mod brutali possibbli sabiex jaddu passwords fuq Facebook u jikxfu il sħabu li qed jaħdmu fuq Facebook. Soldati li ma jixtiqux jisparaw li ċittadini tagħhom jinqatlu mis-servizzi segreti ta' l-armata u ta' Sur Assad. U huwa ċar illum li qed jiġri l fis-Sirja hemm kemm waħda biss għas-sitwazzjoni. Is-sur Assad palissa huwa l-iktar dittatur brutali fid-dinja, anke fid-daw ta' qed iseħħ fis-Sirja. Dini l-unika analiżi ċara li nistgħu nagħmlu llum. Għaldaqstant se nagħmlu. Meta nara 800 persuna maqtula, 8000 persuna li ntbatu l-ħabs, torturi ta' kuljum. Aħna Maħniex nwet ġustizja ma' sura Assad, dan huwa dan huwa approċ bilanċat. Ħaġa ridikola fil-fatt. U mhuwiex jgħin noħol oppressjoni fuq sura Assad u nġeluh jibda li direzzjoni mux bizzet li najdu u għet minna potijiet jinsab fil-lista, u għasad jgħat fil-lista, li għanna mieta ta' personi illi rridu jitnizlu fil-lista immedjatament, ma la' kem jistajkun sabiex ikonna pressjoni reali. Nifem l-approċ tija, kien tajt neħu l-assad mill-lista u forsi jista jgħin iktar il-qoddim sabiex jibdella t-dunni tijaw. Pero, nixtieq hekk tagħmel affarijiet ċari u taj tagħmilha ċara li qed tagħti l-assad ftit jiem. U jekk f'dar ftit jiem ma jwaqafx dak li qed iseħħ, allura mela nifriżawlu l-assi. Mhux ta' 13 persuna imma fuq il-familja kollha. U namlu proibizjoni fuq li vjaġġar mhux għal 13 persuna meta nqatlu 800 imma lil familja Assad kollha. Il-bieraħ kenna kontatti diretti mal persuni fi Sirja fejn qed jgħidulna tridu saħħu sanzjonijiet. Inkella mhux se jieqaf iddikjara li l-familja Assad qatt mhux se tiġi konsidrata mill-Unjoni Ewropea bħala rappreżentant serju tal-poplu Sirjan u li ħajkollom iħallsu tal-reati kriminali tagħhom dan u li qed nistennew illum minn għandek. Inti tista' twaqqaf dan it-tina minn fid-dinja rbija. Mhuwiex veru li ma nistax nabu rwol importanti, aħna nistax nabu rwol essenzjali u l-poplu Sirjan qed jistenna dan messaċċar ċar illum. Illum mhux għadha. Grazzi Sur President. Is-Sur Tanok għall-ICR. L-izviluppi fi CFSP ta' din is-sena bla dubju kienu twaqif ta' servizzi tal-azzjoni esterni. Reċentement inti preżentant li kont taħt pressjoni kbira minħabba nuqqas ta' riżultati pożittivi. Ma dan ukoll Baronessa Ashton inti sta tkun effettiva daqs kemm jippermettu lek l-istati membri u inti ovvjament m'intix li sta tużi l-inizjattiva tiegħek u nirrispetta tal-approċċ minnaħa l-Ewropa trid turi li hija eh, superpotenza fuq livell globali ma CFSP għandha bżonn unanimitali li jfisser kompromessi sabiex nippreservaw l-interess ta' stati membri individwali, speċjalment dawk kbar dan l-approzzu ġeneris għal politika barranija eh, jagħti raġun li aħna kontra l-CFSP u nemnu li l-ambizjoniet globali tal-Unjoni Ewropea s sovranità nazzjonali. B'mod paradossali jidher li issa is-sovranità nazzjonali qiegħda timmina l-ambizjoniet globali tal-Unjoni Ewropea kif rajna anka wara dak li ġara fil-Libja. Li sijar jibqa' impenjat b'mod kostruttiv ma' li jes, nixtiequlhom kull suċċess, u nixtiequ naraw neutralita budgetarja u iktar akkontabilità politika. Għalkemm rappreżentant Oli għaml eh, ħatret nis eh, kompetenti ħafna nistaqsi għalfejn il-Komissjoni mhux tgħinek u tidher qiegħda żomm mod disproporzjonat ta' rizorsi għal e MP u tkabbir. Din il-firda ma tiġġustifikax il-mod kif qed u l-flus u laqas qed nirrispettaw il-pajjiż individwali fuq il-flotilla t-nit f'Gaza inti prezentantu li tista tolq pressjoni fit turkija sabiex tiqaf tipprovoka fi żmien meta Izrael tinsab taħt pressjoni b'attakkiet bil-missili fuq Gaza u għajna għandna anka bastimenti iranjani fil-kanal Suez. Kif se tejn inti sabiex tiddiskuti ma' Hamas li hija organizzazzjoni projbita? Rappresentantu li inti wkoll se ssib soluzzjoni sabiex il-kambaxra finala ħat ikkondanna b'mod dirett il-baħati fl-Uganda illi jipermetti l-eżekuzzjoni tal-omosessuali l-aħħar punt naqbel ma' Sur Verhofstad. Najdlek proset għall-isforzi li jaksa biex ikun hemm stabilizzazzjoni fil-Trapuntanza tal-Afrika l vant nafsani u l-kondanna tal-Kristjani fl-Eġittu malfejn għalfejn il-President Assad tas-Sirja ma nizzilniex fil-lista ta' sanzjoni tal-Unjoni Ewropea wara il-qatel tant ċittadini innoċenti fl-aħħar jiem. Grazzi, Sur Tanok. Issa għanna rappresentant tal-ħodor, Daniel Cohn-Bendit. Signora uh, President, kollegi, għandi xi mistoqsijiet għalik dal-ħodu l-ewel net kif għal Sur Ferhofstadt fuq is-Sirja. X'mux qed iħallina biex impoġġu l-Assad fuq il-lista li li huma il-pajjiżi li llum mhux qed iħallu l-Unjoni Ewropea biex jieħdu din id-deċiżjoni. Għajdinna għajdinna għaliex mhux possibbli. Ħalli nkunu nafu għalmenu. menu fejni il-politika, fejn qed issir il-politika, għax għax ma tistax ta' kif qal il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ġermanis li s soluzzjoni tal ta' Assad hija Assad. Jekk in-nies iriduna nemmnu dan, mhuwiex hekk. Aħna insibu soluzzjoni fis-Sirja meta Assad ma jibqax hemmhekk. Dik trid tkun il-pożizzjoni tal-Ewropa hija ċara li Assad u l-familja tiegħu jridu jkunu fuq il-lista mhux għada mhux nhar il-ġimgħa mal-lum. U jekk mhux possibbli għax irid ikun hemm unanimità, imma trid tgħidilna min mhux qed iħallina nagħmlu dan u niksbu din l-unanimità. Umbagħad, min mhux qed iħallina u kif mhux qed inħallu l-Izrael iħallu iħallu taxxa lil Palestina. Is-sigurtà tal-Izrael tal-Izrael ma tistax tiġi garantita b'dan il-mod. Din mhijiex is-soluzzjoni u mbagħad. Kenna 600 ruħ li mietu fuq il-kosta tal-Libja f'tiġranet ilu. Kien hemm dan il-vapur li kien viċin u qalulna li ma li kien eh, vapur tal-NATO kien vapur Malti imma għajdinna x'kien dan il-vapur. X'informazzjoni jew x'informazzjoni m'għandniex. Għaliex m'għandniex l-ispjegazzjoni? Irridu nkunu nafu fuq dawn is-sitt mitru. Fil-seklu 21 ma nistgħux inkunu nafu dwar li ma vapur konna qed nitkellmu. Dan huwa reat li ma nkunux nistaw nassistu dawn l nies li qegħdin fil-periklu. Il-Sur Biski tal-United Left, rappresentant Oli, f'dan id-dibattitu inti musa tismana aħna nfaħru kim mank nikritikaw. Ħanajdu li kien hemm bosta affarijiet fejn il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea ma kienieċ suċċess per eżempju fl-Afganistan, fil-kwestjoni palestinjana u anki fil-politika tal-viċinanza. Għaliex hawnhekk aħna ma konniex suċċess? Kenna għandna 27 pajizi pajjiżi li għandhom l-opinjoni tagħhom, għalhekk kif se nagħmlu din is-CFSP? Il-politika barranija hija dwar l-interessi issa iż-żmien għadda fejn il-punent ikun seta jisfor jgħaddi d-deċiżjoni tiegħu, jaddi d-deċiżjoni tiegħu l-Unjoni Ewropea trid tiftaħ il-bibin għal politika fejn l-interess jirdu jkunu bilanċati. Ma nistgħux tinħallu dawn il-livelli doppju u kien hemm eh, azzjonijiet militari li ma kinux ta' suċċess din il-Konsil tal-ġnus Mauda ridet tieħu azzjoni fil-Libja u aħna issa ma nafux se naqbdu namlu kif se nittrattaw dawn kliqijat jiżvilupp hemmhekk, x'qed namlu biex eh, nejnu nista' Darfur jew ta' Gaza, kif qed nippruvaw inħarsu drittijiet għal dawk il-1.4 biljun li qed jgħixu fuq dollaru biss kuljum dinja kwestjoni li tħassibna l-inna il-rivoluzzjoni fil-pajzi Arab iridu li kunem ġustizja. Ġustizja fis soċjetà tagħhom iridu li kunem demokrazija fejn nislu deċiżjonijiet politiċi u anke fir-relazzjonijiet internazzjonali. Hawnhekk irridu nindirizzaw dan aħna bħala Unjoni Ewropea dak li jixtuq dawn il-pajizi, irridu li naħdmu f'daqqa biex niżviluppaw liġi internazzjonali, mhux ikonna interpretazzjoni unilaterali ta' dan. E, mill-Freedom and Democracy is-Sur Belder issa. Grazzi, Sur President. Signora Ashton, jina għandi ħafna mistoqsijiet dwar l-iżvilupp fil-konflitt tal-Izrael u l-Palestina. Eh, X'pożizzjoni se tieħu l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni il-Renju Unitu Franza fejn ħadu miżuri fuq l-istat tal-Palestina biex dan jiġi dikjerat bħala stat il-ħamas u l-feta kienu qed isu dan il-ġimma li għaddit għax hawnhekk li qed naraw qed naraw il-kondizzjoni li aħna qbilna dwarhom mhux qed niġu nirrispettawhom qed naraw violenza, terrorizmu u problemi dwar f'temijiet li għamilna fil-passat. Hamas hawnhekk edin taħt il-lista ta' terroristi tal-Unjoni Ewropea, għalek xini l-qada ġdida? Sen komplu naħdmu passoltu? jew se nitilqu minn dawk il-prinċipji fundamentali għax dan ikun detrimentali għal relazzjonijiet tagħna ma' l-Izrael. Issa għan il-ħin għal rapporter għanna l-Sur Albertini il-proposta tijaj hija biex naqsam il-diskors tijak f'żewġ partijiet erba minuti un bat żewġ minuti fit-twim id-diskussjoni tagħna. Grazie, President, Rappresentant Oli, kollegi, kwistjoni tal-politika barninija u ta' sigurta Ewropea hija aktar kruċjali propju f'dawn il-jiem fejn għanna mewġa ta' protesti e illi qed jiżviluppa fil-Mediterran u e issa qed jispandi eh, fil-vant nofsani bil-kriżi gravi li qiegħda tolqot nofsinhar tal-Mediterran u li mhix jassal il-vant il-Parlament Ewropew li Kun eh, tajnuna l-espressjoniet popolari li qed jitolbu buċi olja anka bil-riskju għal ħajjithom titjib fil-kondizzjonijiet u wkoll li jibda l-proċess ta' demokratizzazzjoni u li jitneħew ir-reġimi preżenti l-Assembleja tagħna tixtieq tkun interlokutur prinċipali ma' anka mal-Baronessa Ashton ukoll sabiex ikun hemm kontroll budġetarju fil-missjonijiet ċivili u militari fil-ambitu ta' CFSP. L-ewwel parti tar-rapport eh, jagħmel referenza għal rabtiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet Konsil Kommissjoni fuq u ukoll nibnu fuq l-approċċ politika Ewropea ta' wara Trattat ta' Lisbona. U importanti hija importanti ħafna kwistjoni ta' multilateralizmu fl-Unjoni Ewropea. kol niksbu vantaġġ mill-ħolqien ġdid ta' servizzi Ewropew ta' Azzjoni Esterna illi fl-aħħar mill-aħħar issa sar realtà. Għal rigward ta' dan ma nistax ma nesprimix sodisfazzjoni tiegħi ir-riżoluzzjoni ċerenti tal assemblea Ġenerali tal-Ġuns Maquda illi wara dak li eh, hemm fit-Trattat ta' Lisbona se tirrikonoxxi l-Unjoni Ewropea rwol ta' osservatur fih dan il-Kunsill ta' Sigurtà. Aħna provajna natu eh, eh, risposta għal kondizjoni attwali u kol fil-rapport kif inu ġust irrikonoxxejna l-protesti fit Tunisja, fl-Eġittu, Libja, Sirja, Bahrain u Yemen. Għal kull pajjiż aħna eh, diskrivejna x'aspettattivi hemm fuq kwestjonijiet ta' interess partikolari bħal alleanzi b'saħħitha transatlantika u anka rabtiet ma' Russja li huma importanti wkoll tkabbir, eh, drittijiet ċivili u eh, żvilupp ta' stat ta' dritt, relazzjonijiet tal-brink kull konflitt bejn l-Izrael u l-Palestina u kondanna tal-kull eh, reġim huwa uħut mill-kwistjonijiet illi nsejbu fil-rapport tiegħi. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, colleague. Kollegi, il rapporta li jmiss huwa Roberto Qualtieri biex jekk konna żewġ minuti. Grazzi President. Rappresentantoli, Viċi President, il-politika ta' sigurta u difiża dejja minn moment delikat, propju meta l-evoluzzjoni tas sistema internazzjonali qed timponi l-Unjoni Ewropea li ssir attur kredibbli fih dan is-sigurtà difiża propju meta l-approċ Ewropew għal eh, tmexxija tal-kriżi appoġġ demokrazija u mhux esportazzjoni tad demokrazija jidher li huwa adekwat aktar għas sfidi tal-jiem tagħna propju meta kriżi ekonomika tagħmel inevitabbli il- bini ta' triq komuni, propju meta trattat ta' Lisbona joffri strumenti ġodda sabiex niżviluppaw is-CFSP f'qafas integrat propju metta l-esti nimxu l-qoddim fil-qasam ta' CFSP li ħaġa issa possibli l-istituzzjoni Ewropej jidhru illi mhumiex jaħdmu kif suppost u riskju ta' tnaqqir ta' ambizzjonijiet u possibiltajiet eh, tal-politika balinja tagħna se tisir ta' rapport li qed nippreżenta jipprova jispjega il-kontradizzjoni jindika risposti anke għall istituzjoni oħrajn fuq il-kriżi fil-Libja ma nillimitawx ruħna li nuru diżappunt tal-inkapaċità tal-Unjoni Ewropea li tiddefinixxi pożizzjoni u li tieħu azzjoni komuni u anka Eh, aħna nemnu illi wasal iż-żmien illi konna inizjattiva politika Ewropea illi tkun koerenti mal-partners tagħna illi kunem waqfin fil-ġlied u li nwaqfu darba dejjem reġim ta' Sur Gaddafi u li kien hemm tranzizzjoni dan demokratika u inklusiva. Huwa ovvju li l-intervent militari tan-NATO diffiċli se jsolvi l-problemi, diffiċli jsolvi l-problemi u Emżon li jiġi segwit il-mandat eh, tal-ġnus ma'uda u ma nużawx saħħa ċessiva fl-istess ħin nixtiequ li l-appoġġaw il-soċjetà ċivili qed tiġi attakkata jkun hemm operazzjoni tal-ġejjin biex nappoġġaw żvilupp tad demokrazija fil-Libja. Il-kwistjoni tal-Libja u kol titlob riflessjoni taktar wisa u nasab is-saħħa u kol l-indikazzjoni fil-rapport. U għaċar ir-responsabilta prinċipali ta' ġejjini tal-Ewropa ta' sigurtà u ta' difiża hija fidejn il-Kunsill Ewropew. Il-membri u l-President li għandu jaġixxi f'dan il-qasam. il qasam li l najdu l-om blaktar muċċar il-kooperazzjoni bilaterali u l koalizjonijiet ta' eh, dawk il konċernati ma jistawx jirdu postissi fess bħala politika tal-Unjoni. Il-nazjonalizzazzjoni ta' din il-politika ma tikkonvinċinix, mux biss għaliex aħna kontra trattat imma dil-politika rinazzjonalizzata ma tkunx bizzejiet fid-daw tal-isfidi li għanna qoddimna. Aħna fil-fatt fil-Parlament Ewropew nixtiequ dialogu strateġiku mal kunsill Ewropew u nixtiequ li niddiskutu rakkomandazzjonijiet tal-Parlament sabiex infasslu politika barranija valida u sabiex ukoll ikonna tassew difiża Ewropea li l-ek baronessa Ashton nixtiequ tintensifika l-isforzi sabiex tibni konsins fost l istati membri u sabiex ukoll Eh, tirrispondi għal responsabiltajiet tiegħek biex bizzun hemm koerenza bej politika differenti u anka aspetti differenti tal-azzjoni esterna tal-Unjoni. L-Uffiċċju għall-Azzjoni Esterna jirrappreżenta strument importanti ħafna. Il-rapport u koll inkludi diversi proposti ibda minn Crisis Management Board li kapaċi joffri risposta ċara integrata għal krizi u illi jider illi dan fl-ħaret isir realtà. Kwistjoni tal-Libja u koll eh, turina l-inkapacità militari Ewropea illi mux qed Eh, tlaħħaq mal-kapacità nazzjonali. L-Unjoni biss twassalna għal-riżultati pozittivi. Kooperazzjoni strutturata u permanenti, żvilupp ta' suq Ewropew ta' diviża effiċenti u kompetittiva, tisħiħ tal-bażi industrijali teknoloġika u kol nużaw il-kapacità komuni ta' kontroll għaliex l-inadekwatezza f'dan il-qasam ma waslitx għal risposta Ewropea valida għal kriżi fil-Libja. Hemm bżonn appuntu uffiċċju permanenti fuq il-post fuq dak kwistjonijiet oħrajn pal integrazzjoni ta' politika ta' sigurtà esterna u anka dik interna illi jirrispetta l-metodu komunitarju, il-rapport ukoll joħroġ b'diversi proposti konkreti. Tajjeb ngħidu il-gruppi politiċi Ewropej huma maquda fuq daw il-punti u għal din kollaborazzjoni nirringrazzja x-Shadow Rapporters u l-Koordinaturi. Il-Parlament Ewropew għal esti appoġġa l-iżvilupp ta' politika illi tkun integrata fir-relazzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u li jkollha l erru fil il-valuri u l-prinċipi tal-Ewropa. Nistennew il-inti baronessa it-tina risposti konvinċenti bil-paroli miktar mill-paroli mill-fatti wkoll. Grazzi, kollega, infakkarkom li l-ewwel rapport ta' Sinjur Albertin kien dwar il-politika estraw ta' sikurta komuni u l-Gwaltieri, il-rapport ta' Gwaltieri kien fuq il-politika barranija tas sigurtà u difiża u l-aħħar rapport tas sinjura Muniz de Urkisa hija l-politika fuq skala globali. Mikrofonu lilek, sinjura. Grazie, President. Grazie ħafna, President. Signora Ashtar. Kissinger għal li l-żmien tiegħu kien militarment bipolari, un ekonomikament unipolari u politikament kien konfus l-ordni internazzjonali fil-prezent huwa multipolari f'kull sens u l-globalizzazzjoni hija l-ordni politika hija komplessa. Allora, eċ-ċentri ta' poder imqasmin u ġestjoni tal-problemi u interessi komuni hija komplessu ukoll fil-forum internazjonali per esempio bħal diplomazija ta' summits G20, eh, G7 u oħrajn għanna bżonni riforma tal organizzazzjoni internazjonali li jeżistu sissa. F'dan il-kontest ta' tibdilu mill-sens ġuridiku tal-Unjoni Ewropea wieħed irid jagħti definizzjoni ġdida forma urġenti ta' rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-xenarju u biex jokkupa l-ispazju li eh, eh, huwa tagħha biex tkun tista' eh, tagħmel taġixxi bħala tur globali skont it-trattat u li jitolbu din l-istituzzjoni u s-soċjetà Ewropea in ġenerali. Jina, eh, għet namel dak t tata ma b-rezoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali ta' ġusma Mawra li permetti l-Unjoni Ewropea permetti fi xol tal-Assemblea Ġenerali. din Huwa eh, fatt storiku u suċċess diplomatiku li rridu narfu. U jina għal dan eh, il raġuni nifraħlek, sinjura, imma il-proċess tal-approvazzjoni tal-rezoluzzjoni 1973 biex jkun jista jirrazzjonalizza il rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea u li kienet imferda u mfirxa u fit-trattati multrali li jeżistu minn 200 li jeżistu. Dan affarijiet ma jiddependux biss minnek ma jiddependi minn pajzi terzi li huma partijiet tal-organizzazzjonijiet multilaterali li jeżistu jiddependi u wkoll li wieħed ikun jistaj artikula fil- eh, l-Unjoni Ewropea l-aħjar forma biex l-Unjoni Ewropea tkun rappresentata jien qed nagħmel referenza konkretament għall-organizzazzjoni li organizzazzjoni bejnek, bejn eh, servizz eh, estern, il-Presidenza tal-Kommissjon, il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew u dak li baqa tal-presidenza rotatorja tal-Unjoni Ewropea. Jiddependi wkoll l istati membri jgħatu eh, ma jibqax preeminenti u jgħaddu eh, ir ruol l-Unjoni Ewropea, specialment dak li xjaqsam l-Organizzazzjoni Internazzjonali għandu xjaqsam ma politika l-kompetenza tagħhom hija eh, tal-Unjoni Ewropea nifisha. Jiena nfakkar Sinjura Ashton li s-summit dwar it-tibdil ta' klima f'Kopenhagen bħala eżempju ta' tip ta' ħafna vuċijiet li huwa ħaġa nut li wassal li jiġri meta jkun hemm wisq minn mill-Unjoni Ewropea. Eh, fakru eh, ġara fil-WTO jew fil-FAO li fej kienet ħaġa tajba u eh, il konfuzjoni li jkun hemm mill-presidenzi differenti fis-summits jew inkella l-żbalji li jsiru li ma jkunemx fil-prattika dak li jsir skont l-artiklu 74 tal-Unjoni dwar li l-Membri Ewropew jikkoordinaw fil-Kunsil tal-ġnus maqawda meta jippreżentaw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dan huma xi ftit mill-konfużjonijiet li jinqalaw eh, għam referenza li jom is-Sur Schulz. Jina eh, nħares lejn l-Stati Membri li inti fil-talba li għamilt biex l-Unjoni Ewropea tkabbar r-rwol eh, tagħha f'ordni multilaterali iżda strutturat biex ikun hemm eh, politika barranija s-suratanis u ninsaw eh, ninsaw nħallu barra dil-idejat ta' bidu mill-ġdid tan-nazzjonalizmu, wieħed irid jibni l-rwol tal-Unjoni Ewropea li ħaġa li l-istati membri għandhom impenn biex inti tkun tista' tieħu l-inizjattiva politika u toffri s-servizzi tiegħek biex il-livell ta' reprezentazzjoni barrani tal-Unjoni Ewropea tkun iżjed importanti u din tkun prezenza iżjed razzjonalizzata. Qegħdin f'mument storiku għaddin jow inti għandek ir-rwol li tkun fuq qudiem eh, biex tippreżenta l-rwol internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Eh, eh, kien hemm appoġġ minn tal-Parlament għall-idea li jkun hemm tal-Libja fil- u biex ikonna rappresentazzjonalija li tagħmel sens u li hija strutturata fil-dinja internazzjonali. Grazzi. Vice President Hyde Representative. Signora Ashton, Signor President, grazzi tal-kontribuzzjonijiet. Waħda mill-affarijiet li hawnhekk rajna f'dak li il-mexxejja qalu għalla volja s-sur Tanik għalli għatma kien qablu dwar dan hija l-approċ ta' kif kollha biltu. Jina eħe, jina marriċ l-ambizjoni għal dak li tista' tkun l-Ewropa, aħna rridu ir-realtà ta' dak li aħna. U jina meta għaddit it-trattat u firmajt, jina bdejt minn hemmhekk. Imma maħniex fejn se nkunu u l-sfida li għandna hija biex niżguraw li mhux hawnhekk biss dil-kamra u dak li xtiequ u l-passjoni li qed narawnek, imma kif niżguraw li l-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, dak ta' Difiża wkoll, dak li jiena responsabbli għal-jom biex inġibhom f'daqqa biex ikonna l-istess ambizzjoni. Minix sorpriża bl-ebda mod, u naħseb laqas intom mintom sorpriżi, li biex aħna f'da żmien fejn qed jiġu ħafna affarijiet li mhux qed naħdmu kif tixtiequ intom jew anke kif nixtieq jien, imma li rridu nagħmlu huwa li nkomplu b'din l-ambizzjoni tagħna fejn rridu naslu. U dan japplika għal kollox ma kemm huwa sanzjonijiet, irridu 27, eħax irridu l-anonimità, l-approċċ ukoll tagħna biex nappoġġjaw dawn il-pajjiżi l-Eġittu, t Tunezija, kif għal Sur Ferhofstadt l-appoġġ tal-Kummissjoni biex bikolla strateġija ġdida, ambizzjoni oħra fuq medda ta' żmien u anki waħda fuq żmien qasir biex nappoġġaw in-nies. Dan kollu għal dan kollu aħna rridu namlu ċertu tibdiliet. Aħna hemmhekk qegħdin u rridu naqdu namlu xaġa ma nistgħux nibqgħu hekk bdejna fuq żajna imma jna realistika nafu fejn qegħdin. Tistgħu toffru li l-isfidi tagħmlu li dan meta tridu biex aħna naħdmu iktar malajru naġlu imma Takkużawniex li m'għandniex inizjattiva u li jina minix ambizzjuża u laqqas tajdu li li jiena mhux qed ngħid dan fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin jew fil-medja, jiena veru determinata li l-Ewropa tista' tagħmel ħafna iktar minn dak li qed tagħmel. Imma aħna rridu nkunu hemm f'daqqa. Huwa diffiċli għall stati membri individwali, bin-nies individwali, l-kostituenzi biex iħarsu lejn dan mill-lenti ta' dak li hu l-aħjar għall-Ewropa u għad-dinja, mhux l-aħjar għall-pajjiż u għall-Istat membru. U jina nemmen u naqbel ma dak li għall-Sur Dalli il-terrorizmu, il-proċess tal-vant nofsani huwa objettiv importanti f'dak li qed nagħmlu din is-sena. U għalhekk aħna konna involuti ħafna fil-Libja pereżempju biex aħna nġibu il-kulħadd daqqa l-organizzazzjonijiet, il-legarbija, il-ġnus maquda, l-IOC. Dan huwa importanti biex inkunu raw kif se nimxu l-qudiem fi proċess li bħalissa huwa verament diffiċli. Kif se nastu fil-punt meta Gaddafi jitlaq meta jkun hemm id-dialogu u dan il-ħin kollu naraw x'nistgħu namlu wa kritiku ħafna u rridu nkunu maqudin hawnhekk. Is-Sur Schulz qal iva tfadlanna x'namlu u għandna it-tul dinna iva veru. Irridu niżguraw li id-demokrazija tkun parti minn din it-triq, aħna wkoll qegħdin f'din it-triq biex nagħmlu dan. Nistgħu veru nkunu aktar koerenti, kun hemm aktar kooperazzjoni u nafu li intom għandkom dawn l-objettivi. Iva, komplu poġġu l-pressjoni fuqi imma għamlu dan anki fl-istati membri. Il-Marshall Plan. Dak li għamel Marshall bi 13 biljun dollaru li għamil kongress fl-1948 hija verja xaġa tajba, hija model tajjeb għax aħna naraw fl-affarijiet differenti huwa kellu self għamel dak kollu li kien hemm bżonn biex jagħmel differenza. Iva model tajjeb mhux dak li qed nitkellmu dwaru aħna. In-nies iridu xi ħaġa differenti li hija tajba jom. imma hija sinifikanti u naqbel miegħek dwar l-appoġġ u dawk il kustjoni oħra għalhekk qed niddiskutu ma' pajjiżi fejn huma għandhom dawk ir-relazzjonijiet u anke qed ma mal-Kummissjoni u veru naqbel mal-vjolenza fis-Sirja. Jiena blebda mod mandiċ ambizjoni għal dak li nishtiq namel fis-Sirja, imma Iva veru irridu sanzjonijiet bdejna b-13 ruħ eħe li kienu valuti direttament kien hemm diskussjonijiet dwar jekk assat ikunx fuq dik il lissa u kien hemm veduti differenti ma nistax noqgħod ngħidlek li ma kienu l-istati membri li qalu lejo Iva imma Iva kien hemm veduti differenti trid is-sitwazzjonijiet u d-deċiżjoni tħadet imma se nkomplu diskutu dan dis dil-ġimma imma determinazzjoni tiegħi hija biex impoġġu pressjoni fuq is-Sirja biex nippruvaw niżguraw meta jiena tkellimt il bira li huma iva jafu x'qed jagħmlu u jafu li importanti. Imma huma jridu jibdlu it-triq biex jagħmlu differenza. Inti surtani kintu wkoll tkellimt fuq l-appoġġ ta' 27 pajjiż li intom inti tixtieq li konna r-riżorsi. Jien ma naħsibx li hawnhekk ma dak li mhux qed dak li suppost u mhux kif suppost aħna rdu naraw li l-ambizzjonijiet li għandkom intom għal dawk li aħna nistgħu niksbu li nistgħu nagħmluhom verità. Iva, jiena nixtieq niftaħ uffiċċju Bengazi ma nixtieq li jkun hemm riżorsi. Delegazzjonijiet fl-Iraq li ċerti niskelmuni dalgħod għodu kollha għandna bżonn riżorsi, rridu nsibu riżorsi veru, rridu nkunu aktar effiċenti, imma anke biex nkunu nafu xiridu namlu. Fuq il-flotilla, f'dawk il kwistjonijiet dwar l-autorità palestinjana u d-diskussjonijiet li għaddejjin bejn Fatah u Hamas. Jina għamita ċara xin il-pozizjoni tal fuq Hamas, ma tbitliċ. Imma jina għamita ċara u koll jahna nappoġġaw modi fejn Abbas ikun jista' jġib għaqda dwar fost il-Palestinjani u anki dwar l-elezzjonijiet imma l-pozizjoni tagħna tibqa' kif inhi u aħna ċari li aħna kawti meta naraw din is-sitwazzjoni qudiemna. U mbagħad xtaqt nitkellem ukoll u nagħmel referenza għal meta tkellimtu fuq dawk li huma fqar, eħe, hija b'dinjità aħna na il-miri tal-izvilup, irridu l-inġibu tal-izvilup da li huwa importanti għal Imma mbagħad xtaqt ngħid ukoll ma tantx irid indum dwar ir-rapport li fejn tkellem Sir Albertini dwar il-koerenza li hemm bżonn irrida politika tal-Istati membri biex huma jaqblu f'dak li jixtiequ. Iva, nafu li jekk iridu suċċess irridu u nimplementaw it-Trattat ta' Lisbona irridu li kunem il-fondi u kol f'dan il-qasaf u naqbel l rapport bħafna affarijiet mal-aktar biex aħna nkunu proattivi biex nipromovu il-valuri tagħna u nużaw l-odot kollha li għandna. U jiena wkoll nixtieq li ntejbu dialogu waħda mid diffikultajiet li għanna jazmin kem tam, kem sħin irrid konna. U rridu nużaw dan iż-żmien tajjeb biex niddiskutu dan. Is-sur Gualtieri kellna diskussjoni tajba ħafna l-bira ħina naqbel mal-importanza biex nimxu l-qoddim l-aktar biex ir-riżorsi tagħna jkunu kollha f'daqqa u anke diskussjonijiet mal-Ministeri tad-Difiża l-ġimgħa Rridu niżguraw li r-riżorsi tagħna tal-Ewropa jkunu iktar effettiva. Ideja sempliċi hija però għandha l-qawwa, għandna l-potenzjal militari li mhux qed nużawh biżejjed għalhekk id-deċiżjoni li nużaw l-assi militari u li aħna kulħadd jiġbed l-istess ħabel huwa importanti. Qed nippruvaw li l-Aġenzija tad-Difiża wkoll tagħmel ix-xogħol tagħha biex aħna nilqgħu l-isfiżi U rajna dak li ġara f'dan il-laħar ġimat fil-Libja. Umbat nixtieq nirringrazzja l sinjura Urkiza għal dan ir-rapport, għas-sapport tiegħek. Jina fil-ġus u l ġimali li għaddit u rejt l-impen tiegħi personali għall-azzjoniet multilaterali Irridu naraw l-Unjoni Ewropea f'din is-sistema tal-ġnus maquta u fl-organizzazzjoni internazzjonali rridu nkunu aktar ċari, aktar importanti u aktar kreativi f'dak li namlu. Sur President, nixti nirringrazzja daw kollha li tkellmu u mbagħad ikolli xi rimarki oħra fl-aħħar. Grazzi. Dan Vice President, High Representative. ħafna, Signor Vice President, Santantoli. Għandna opinjoni wkoll preparata mill kumitat Kummerċ Internazzjonali rapporter kien kollektana tagħna Jur Lichtit. Mikrofonu fidejk, Sur Lichtit. Eh, grazie ħafna President, eh, Signor Rappresentantoli. Meta naħnu nitkellmu dwar il-politika barranija Ewropea u l-pożizzjoni tal-Ewropa fid-dinja, naħseb li kulħadd jaqbel li hemm eh, lok għal titjib u għanna bżon intejbu. Ma nistaw u koll li eżempju eh, ta' fejn l-affarijiet jiffunzjonaw sew pempju il-politika ta' kummerċ barrani aħna għandna responsabilità hawnhekk aħna attur wieħed u aħna qed nirrepreżentaw l-istati membri u hawnhekk manna mannix eh, problema biex noqogħdu nittrattaw ħafna sensitivitajiet u vanitajiet, aħna naħseb eh, aħna mek ma' u aħna nħarsu lej din l-laqda u din is-saħħa, aħna eh, nigwadanjaw minn dawn, nigwadanjaw mill-dritti ta' bniedem, sigurta soċjali, ġustizzja, Din id-dimensjoni ġdida tal-politika barranija Ewropea hija xi ħaġa li aħna insegu għandna navanzaw fiha biex niżguraw li d-dinja tkun post iżjed ħieles u aħjar fil Grazzi ħafna. Issa l-kelliema kollha fuq il-lista Kellimni nimis huwa Tristof Lisak. Grazzi ħafna, President, Reprezentant Oli Għabel kollox nishtiq nindirizza l-rapporters u l-gwartieri ta' xogħol verament siwi li u għamil rapporters xelu rapporters l-oħra wkoll jiena kelli l-opportunità naħdem magħhom u l-bidu għajf dan il rwol Eh, u l-ewwel darba immaġinajt li ħajkun hemm verament eh, ħafna taqtija fuq dan imma rapport bħal dan ma kien xogħol kien verament eh, paċifiku. Ir-rappreżentant li semmit fl-ewwel dikjerazzjoni tagħha dwar il-konflitt li hemm fl-Afrika ta' fuq li ma nafux dan fej ħajmur, fej ħaj spiċċa, xkun ħajkun riżultat aħħari, ma nistgħux ngħidu ovvjament Eh, xajjiġ ġib dak l-għandix jaqsam eh, politika komunita difiza u u baranija. Aħna nista' probabbli nkunu nafu iżjed dwar dawn it-tip ta' taqtija u nsolvu maħjar. Qed naħseb dwar il-konflitt li hemm fl-Afrika ta' fuq u l-Nofsani u dawk il-konflitti l-oħra li qegħdin Nagorno Karabakh, Transnistria, jew fil-territorju okkupati tal-Ġorġa. Huwa ħaġa tajba l-rapport Missur Gualtieri ikopri daw il-punti kollha. Jienħabba nuqqas ta' żmien mhux ħan nittratta fuq kollox imma nixtaqm referenza għal żewġ aspetti. L-ewwel il-kwistjoni tal-missjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna ħafna drabi ngħidu li għanna bżon waslu għal konklużjonijiet mill-izballi jew għasijiet li għet ikollu biex missjonijiet jasmu jiffunzjonaw aħjar fil-ġejjini. Kustjoni oħra li għadha miftuħa hija l-ġestjoni u jew maneġjar tal operazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministri Eh, trianglu ma' twittra fuq dew nisperaw li kunem azzjoniet konkreti u relazzjoniet ma' NATO kol jena kontent ħafna li l unjon Ewropea eh, hija kontinuament kuntat mal-stat segretarju ta' stat tal-Unjoni Ewropea u tan-NATO. Aħna ma rniex eh, bżonn niddublikaw l-affarijiet, għandna bżonn nifrankaw il-flus, għandna l evoluzzjoni mhux possibbli nippretendu li tieħu azzjonijiet għall-evoluzzjoni. Nadussa Noddu essa għall-Onorevoli De Kaiser, 3 minuti u nofs. Grazie ħafna, Signora President. Eh, kellek ħafna kritika l-lum, eh, eh, recentement, Signora Ashton. ċertament l-oppozizjoni kienet motivata politikament, Eh, u l-grupp tiegħi ikkondenna dan ma xiftit mill-kritika ma nistax eh, ma nħarsux lejha jiena naqsam xi tħassib li għandi miegħek l għodu Mhux dejjem naraw forma ċara eh, dak li nixqan politika barranija tal-Unjoni Ewropea dwar l-anijiet speċjalment li aħna rridu naslu għalihom u fejn rridu naslu il-komunikati tijak ġili jkunu naqra ah, diffiċ biex għet jinterpretaw, diffiċ li għet jinterpreta eh, xinu ma l-opinjonijiet, għet titkellem, għet titċempel, għet tamet sforz kbir, għet t-sifer, ħafna, ma ħafna mdal sforz isu mill-li jintilef, dinna ċpar diplomatiku biex najdu għek u l-ritratt tal-Europa hija naqra dajfa tqabbela eh, ma' dikjarazzjoni ta' ħafna kapita ta' statu. Issanna dan l-arena verament kbira b'dan ir-rivoluzzjonijiet Arab u demokrazija eh, Ewropea għandha bżonn ikollha perfil verament eh, viżibbli. Indipendentement minn kull pajjiż, kull aħna maqudin Per eżempju, jekk aħna nħarsu lej eh, kwestjoni tal bantostani l-konċiljazzjoni tal-Fatah Hamas ma tkunx possibbli kieku m'hemmx rivoluzzjoni fl-Eġittu u dak li qed jġri fis-Sirja. Bashar al-Assad eh, eh, involut fil repressjoni u għalhekk aħna qed naraw issa li hemm ħafna nies li il negozjati u minn fakk jitkellmu biss Il-politika ta' li għanna fil-prezent dak li nġaqsam is-Sirja u l-Vant Nofsani naħseb li hija bizzejiet, ma naħsibx li hija bizzejiet. Eh, u jiena naqbel ma' ċerta kollegi li jgħidu li qed nagħmlu eċċezzjoni fil-każ ta' Bashar al-Assad fis-Sirja. Aħna ma tajniex spjegazzjoni għaliex is-sur Assad mhux qiegħed fuq il-lista. Jekk aħna ma jkollna xi ħaġa li qed tiġri fl-aħħar minuta, Eh, dwar il-Kuwait, Nepal, eh, kien għon nispiċaw bxuħet mis-Sirja inkarigat. Statar l-Konsil ta' dritti ta' bidenta l-ġus maqda jkun meċi minn Sirjan. Eh, Mux bizzeja, ċinjura, ah, għamilt kampanja biex il-Sirja ma tkunx il-President dak il-Komitat ta' l ġus maqda. Eh, għanna bżon kumitat internazjonali ta' investigazzjoni fuq il-massakru kif għal eh, il-sur bendit jek hemm xi kap ta' stat li għed fin-nofs għajdinna minn Issa dwar il-band nofsana ma naqbilx miegħek kompletament. Għamilt eh, ħad gost bil-laqda ta' l-Hamas u l-Fataħ u rekonċiljazzjoni bajn ħatamet l-istess balji ma kienem fl-2007 hija situazzjoni komplikata bla dubju imma dini hija opportunità li aħna rridu naħtfu iż-żewġ naħat ħaj jippruvaw jiformaw gvern u għamlu konċessjonijiet kbir żewġ naħat. U maċċettaw għalmenu bil-miktub fil-ftejn tagħhom li jgverna l-gvern tagħhom forsi li ħaġa li ħaddum xi xahar, aċċettaw l-idea li jkun hemm elezzjonijiet għal eh, eh, għall awtorità palestinjata u li Hamas tkun tista' negozja biex titlob il fruntieri ta' 67 u dan timplika il-rekonoxximent l-arfin tal-Iżrael. Niftakru li sentej, konniex nimmaġinaw li ħatiġi. Sinjur rappresentant ola, eh, jena ħan temmina u ftetiħor, President. Eh, Sinjur Vice President, il-prudenza ma nistax tiħu post l inizjati kapacita l inizjati Grazie ħafna. Naddussa għall-onorevoli Lemsor, fissur Lemsor fa' minuta u nofs. Grazie ħafna, Sinjur President. Signor Ashton, aħna għadha beda minn politika barranija komuni li verament u nistanajdu li jajk. Inti ġejti kritikat għal da, imma ċerti drabi eh, għandi l-impressjoni li inti qed waħlu fik għal situazzjoni li inti ma nistax tevita. Għax hawnhekk ir-raġuni hija li l-istati membri mhumiex qed juru l-volontà politika, mhumiex kapaċi eh, sibu l-volontà politika biex jasolf tejjim, pempju l-kas tal-Libja L-Italja qed tibblokka sanzjonijiet u Franza qed taraf il konsil Transizzjonali u għara ġara fil konsil ta' Sigurta kif il germania votat. U r-riżultat huwa negattiv. Għal Sirja għanna bżon sanzjonijiet, għam għandna bżonn inkonna unanimita u ċerta pajizi, Greċja, eh, Italja u Spanja u perż il germania riba u inti qed tgħid li eh, Jena naf li l-unanimità tipparali dana għalek għanna nizguraw namlu qabza kbira. Għanna bżonna najda li s sur tanuk u l-ħbib konservativi tijaw għahna xistaw namlu. Jekk aħna qed naraw li hemm nuqqasijiet biex naġixxu, nkunu nistgħu naġixxu bħala komunità rridu nidentifikaw ir-raġuni għaliex qed jiġri hekk Inti favur eh, dimensjoni Ewropea, ħna preparajna rapport, eh, qed nippreparaw rapport rapporterja eh, de Kaiser. Ma rridux IDHR, e it-tinis IDHR e kienet ħaġa tmur bil-lajma biss, jekk inti jisni l-xirek tamel dan jkollok l-appoċ tani. Snadu issa għall-onevri Kaminski għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President, eh, Signora Rappresentantu, għali waħda mill-momenti li zjed eh, eh, kommoventi ta' pejzi meta f'Diċembru fl-2007 flimkien mal president Kaczynski u President Adam Kos jiena ħadd sem fil-ftuħ simboliku tal-frontiera bej il-Polonja u l-Lutwanja meta huma kienu qed jingħaddu fil zona Schengen. Għalina li eh, gbar eh, trabbejna bil-proċedura eh, tal-ħadit il-libertà li wieħed ikun jista' isifer f'Ewropa bla frontiera kien riżultat tangibli ta' suċċess ta' l-Europa. Mannix ikonna frontieri ġodda fl-Europa, mannix ikun lodda ta' politika u forma populistika um, bħala risposta għal problemi l-gbar. Il-zona Schengen hija u riżultat verament pozittiv u għanna nidefendu. Grazzi ħafna ħallijat li l-attitudna tagħna li l-Hamas mhux ħadet bidde, imma l-problema ovvjament huwa għal l-attitud tal-President Abbas li l-Hamas tbidlet. Jiena nixtieq nipproponi proponi li li lajnur li tmur l-autorità palestinjana mandiċ tiġi użata mill-lewa tal-Izrael li stessa hija l-unika demokrazija fil reġun Fakru li l-Izrael huwa l-uniku pajis eh, fil-vant nofsani fejn fej l-Arab jistaw jelettu il-reprezentanti tagħhom fil-Parlament. Grazzi ħafna. Sanaddu għall-onorevoli għas-Sinjura Brantner. Grazie ħafna, eh, nil-għawk fostna, eh, reprezentantoli. Aħna eh, għanna l-Unjoni Ewropea għandha ħafna strumenti fidej għal-politika barranija, ħafna drabitajt qed nisma' nisma' lill-gvernijiet nazzjonali u sakemm huma jgħidu xi ħaġa, mbagħad tippreżenta l-denominatur komuni li żed baxx meta l-avvenimenti ġaddew bħal Sirja, xinti fuq xiex konvinta, għassat għandu jiġi inklusi jew le, xini l-opinjoni tijak? Trid tisaħħaħ l-istanzjoniet jew le? Inti saqsejtna, saqsejtna biex nagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet, għajdunna li ma huma l-gvernijiet li għandhom bżonn li kon nagħmlu pressjoni fuqhom. Iftaħ id-dibattitu, ħafna drabi l-istati membri m'għandhomx il-volontà politika biex jaġixxu b'forma deċisiva u ma ħafna drabi ma jaraw, ma jridux li inti tkun b'saħħtek, imma hemm minni Eh, Signor Ashton, u mux kum mux salvaw lek ħajtek bħala reprezentant, inti mux garanzija li inti tkompli fil-xol tijak nistan għedek. U dina ma jibdilx fil-fat li trattat tal-Lisbona eh, għanda f'moħħa rwol importanti, inti presidenza rotatorja, inti viċi-president tal-Kommissjoni, inti tista' tiħu inizjattiva u għandek tistabilixxi l agenda għandek għandek tistabilixi qudiemek u t-offrinna l-deċiżjonijiet tiegħek. Imbagħad tara r-razzjoni tal-istati membri. Jekk inti ma toħroġ l-inizjattivi, almenu toqtolx l-inizjattivi ta' oħra, per r-reviżjoni tal-program Kozini fuq il-prevenzjoni tal-konflitti. Eh, għaxar snin ilu bdiet għanna l-int, il-presidenza ungariza eh, preparat revizjoni u ridet li inti tkompli, minta għafta ma nafxalix. Jina nistan rekomendak biss li dek t riska iżjed, t delega iżjed. Kun l-agent ta' tibdil li aħna nabżon, nwedek li biss ħa salva l-pozizjoni tijak u xejn iżjed. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie ħafna naddu sa' Assur Ħaġi Giorgio għal minuta u nofs. Signor Ashton, jina sa prendek raġun meta uh, tajt li l-kritika li s-sir li s-sirlek mum mandomx ġustifikazzjoni Inti verament eh, proġenjera tal-deċizjoniet maħuda mill-Istati membri gbar tal-Unjoni Ewropea. Maħna għandna bżonn nikkritikaw dawn il-gvernijiet u bla dubju li aħna għandna bżonn narfu bejn dawk li qegħdin eh, li qed li kienu qed jikkritikaw f'April u issa bidlu l-opinjoni tagħhom. Eh, Surħult għandu raġun meta jgħid meta ħafna minn daw l-istati qed l-armi lil dawk il-pajjiżi li issa qed jikkundannawhom. Aħna għandna bżonn li nħarsu lej dak li qed jiġri aħna fl-Ewropa qed nibbombardjaw xi ftit mill-istati membri e, fl-Afrika meta aħna konna qegħdin bijaw l-armi li kienu qed jattakkaw n-nies tagħhom. Ah, L-Unjoni Ewropea bażata fuq prinċipji paċifiċi, ma għandna bżonn nintervjenu forma militari u għanna bżon eh, konna eh, politika barranija demilitarizzata, għanna bżon dizarmaw l-Europa, inkluż l-armi nukleari, u konna pjaneta li mandiċ nukleari fija. Dikija dak għanna bżon tam l-Europa, jek nistanajt ħaġa dwar Turkija, il-ġartana dan din il-pajis issa għandu Ehm, ħafna ħafna eh, ġurnalisti fil-ħabs għandna nofxipru okkupata minn 40.000 eh, truppi. Dan hija żona, Sinjura Ashton, fej għanna bżon li eh, nih namlu xaħġa, nbidlu xaħġa u mux nitkelmu biss dwar l-Peninsula Arabija. Grazzi ħafna. Naddu issa għal sur provera minuta. Grazie President, li l-attakki fuq il-kopti fl-Eġittu jidru l-intolleranza reġuża qed tikber li mur kontra il-spirtu ta' għaqda fil-pjazza tajr fej kopti u mużulmani protestaw flimkien kontra reġim. Din inqas ta' tolleranza tamela impossibbli li kunem stabilta soċjali u li żewġ naħat jgħixu flimkien ħaffariet essenzjali għat tranzizzjoni fi demokrazija bżonn l-awtorità tal-kajr jipproteġu aħjar il-minoranzi u jidġildu l-intolleranza li jirrappreżentaw iċ-ċaħda tal-demokrazija moderna ħaġa qed jaspira li għal poplu ġizjan għall-investiment u għall-ekonomija hemm bżonn stabilità, ordni u tolleranza u huwa fl-interess tal-Eġittu u d-dinja li l-Ewropa ħajnuna ġeneruża imma dawn din l-għajnuna da tkun kondizzjonata għal politika effettiva ta' ħarsin tal-minoranzi il skont il-prinċipju more for more li inti rappresentanto li proponejt flimkien mal-Komissarju Fjule. Grazie, la parola. Grazie ħafna. Kellim li jmiss huwa l-Onorevoli Molzer għal minuti. Signora President, President Antori, l-avvenimenti prezenti fis sirja għal darba rew il-dilemma li għen u dimna dwar dak l-għandu xaqsam l-avvenimenti fil-Vant Nofsani u fl-Afrika ta' fuq il-dittaturi Arbin dittaturi Arab bissa għedin jihdu azzjonijiet brutali kontra l-popolazzjoni tagħhom li ħaġa li għandna nikkondannaw huwa dmir tagħna impolu s-sanzjonijiet. l kredibilità hija aspess ieħor imma kien ħarsu demokrazija u d-ditti tarbina fil-dinja qarbija dan u għabess. Klim fira. L-Unjoni Ewropea ħares li qed tagħmel għawek għanna bżon l-interess politiku tagħna tal-Amerika, meta kien ħarsu kemm hija kapaċi l-Unjoni Ewropea eh, fil-Mediterran tan-nofsinhar eh, u tal-vant aħna ċelebrajna d-demokrazija meta dawn il-livellijiet saru u issa qed naraw li eh, għandna kondizzjonijiet kaotiċi fil tunizija fl-Eġittu, dak li qed naraw huwa diktatorjat militari temporanju li l-insara um, koptiċ qegħdin uh, persegwitati qed naraw gwerra ċivili li fiha aħna l-Ewropej qed nintervjenu uh, nofskedda jekk uh, itħares dej Sirja u koll l-Amerika etturi il-realtajiet tagħha. U l-President Mandela bda bżon li titħabber rasa dwar pressjoni barranija. Jekk aħna nħarsu lejn tibdil tal-poter fil-Damasku għaj kollu konsekwenzi gbar għal-reġun u l-ewel refugjati ta' Sirja għet jaslu Turkija u probabilment għet juru mewġa ta' eh, il-mewġa ta' refugjati ħajġu zjattart. Aħna rridu niskuraw li aħna nkunu nistgħu insegwu l-politika tagħna indipendentament minn dak li qed jiġri minn dak li trid Washington għax aħna qegħdin qrib dawn id-din id-dinja il-partit tad-dinja u għandu impatt għalina u barriġ nkunu eh, il-mira ta' l estremizmu u terrorizmu. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole. Grazie ħafna l-onorevole Kukan għal żewġ minuti. Grazie, signora President, Komissarju, kollegi. Dwar il-rapport l-Unjoni Ewropea bħala tur globali l-żviluppi fl internazzjonali juru li hemm ħtieġa li l-Unjoni taġixxi b'mod aktar effettiv dan ifisser li tkun lesta tiffaċċa sfidi globali. Trattata ta' Lisbona ħoloq il-qafas u l-istrument meħtieġ għal azzjoni bħal din. Irridu nibdew billi nindirizzaw il-nuqqasijiet fil-governanza globali il-summit ta' tibdil fil-klima fil-Copenhagen u l-assembleja tal-ġnus ma'uda u drittijiet juru dan. Partiċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-IMF juru ħtieġa illi mhux biss nindirizzaw da' kwistjonijiet imma wkoll insibu strateġija komuni. Il-rapport juri fejn għanna nintensifikaw l-isforzi. Waħda mill-oqsma l-iktar importanti t-tisħiħ tal- rol tagħna tal-koordinazzjoni fis-sistema tal-ġnus maquda li stess japplika għall istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u organizzazzjonijiet ta' multilaterali. Dan kollu mhux se jiġri awtomatikament jitlob ħin u azzjoni koordinata min-naħa tagħna li għanna bżon mod urġenti għal strateġija għafu l medda twila ta' żmien li tiddefinixxi mod ċar passi u azzjonijiet meħtieġa sabiex nadottaw u nifsolidifikaw pozizjoni tagħna fuq il-xena globali nittama li strateġija bħal din tiġi proposta dal-waqt mis-Sinjura Ashton u jkollna possibbli niddiskutu dan hawnhekk fil-Parlament. Kommenti ieħor li għandu x'jaqsam aktar mir-rapport Albertini il-ħadd kien hemm elezzjonijiet lokali fil-Albanija jiena kont mexxejt il-delegazzjoni ad hoc tal-PP e li osservat l-elezzjoni u ndimessax naqsam magħkom iċ-ċittadini Albaniżi mhux qed nitkellem dwar il-klassi politika, nitkellem fuq ċittadini ordinarja iħarsu lejna fiduċa b'tama tama li aħna għam nsibu nsibulhom soluzzjoni għas situazzjoni diffiċli. Il-politiċi tagħhom eh, daħlu l-pajjiż fisqa u meta għam mal-ambizzjoni globali tagħhom aħna nistgħu nuru kemm nistgħu nkunu b'saħħitna f'darna stess, però Irridu ngħaddu mit-test u b'dinjeta. Grazie la parola. Grazie. l Svoboda għal 3 minuti u nofs. Grazie, signor Presidente. Grazie, Sur President. Kollegi, l-ewwel nett jiena xtaqt nirringrazzja li shadow Rapporters u lis sur Albertini għal-rapport u għal-kooperazzjoni eccellenti li kellna fl-abbozz tar-rapport. Fir-rapport u fid-diskussjonijiet tagħna iffokajna fuq il- l-ixtajtiet ta' nofsinar tal-Mediterran u l-vant nofsani, ma' xtaqx nirrepeti il-ponti ta' Signora De Kaiser, pero xtaqx nitkellem fuq territorju palestinjan u izraeljan. Et nara diffikulta fil-konċiljazzjoni bej Fatah u Kamas, jekk nistaw nistabilixxu pajjiż stat dan jimplika responsabiltajiet u dmirijiet fejn ħajkollhom jirrikonoxxu Izrael għandu kien hemm il-paċi, ċaħda tal-vjolenza, affarijiet kruċjali. Izrael ukoll ser ikollha tirrikonoxxi eh, l-eżistenza tal-istat Hamas rrit jirrikonoxxi Izrael u bdil soluzzjoni mibnija fuq żewġ stati niksbu paċi fil-vant nofsani dan hu l-kamot kif nimxu l-qoddim. Ma nixtieqx inħares lejn nofsinhar biss, imma nixtieq inħares lejn il-vant ukoll jiena kont involut delegazzjoni parlamentari f'Turkmenistan u jiena involut ukoll eh, fil-taħdidiet ma' Russja. U meta ġejna biex nifokaw fuq il-nofsinhar, irrealizzajna li m'għandniex nitraskuraw il-ġirien tal-vant. It-Turkija għandha rwol importanti x'taqdi dal proċess. Irdu nħarsu lejn sħobija, iva jew le, ma mhux biss, irdu niftakru li t-Turkija għandha tkun eh, imsieħeb maħna fil-Mediterran u anka fil-reġun tal-Bahar l-Iswed emżon insaxħu il-relazzjoniet tagħna ma' Turkija u li naħdmu ma' Turkija u ninvolvu anka fil-CFSP. M'għandux jaqsam biss ma' sħubija dan. Subija ma' Russja sa' ħaġa importanti nixtiequ nikkonkludu partnership ma' Russja nixtiequ ninnegozjaw għal pożizzjoni b'saħħitha ħafna drabi dan ninsewħ. Jekk inkunu partners ugwali biss nistgħu nilqu jiena favur din il-partnership imma din għandha tkun partnership strateġika. Jiena sorpriż mill-fatt li kien hemm pressjoni mir-Russja fuq l-Ukrajina per eżempju. Dawn kienu zewġ pajjiżi ħbieb fil-passat hemmhekk tħares lejn l-aġġir preżenti viżavi l-Ukrajna tara inġustizzja kbira. Fuq l-enerġija ħaġa li trattajna fit-Turkmenistan rridu nagħmlu ċara, li rridu partnership bbażata fuq l-ungwaljanza u l-interessi komuni. Dan għandha din għandha tkun il-mira tagħna li niksbu partnership għal din. L-Azja ċentrali aħna rridu pen imma m'għandniex rappreżentazzjonijiet hemmhekk nafu li hemm diffikultajiet finanzjarji hemm bżonn rappreżentazzjoni diplomatika hemmhekk u rridu niżguraw li dawn il-pajjiżi jimxu lejn id-demokrazija, rridu rispett ta' drittijiet tal-bniedem, però maħniex inkunu involuti fil-prattika hemmhekk mhuwiex biżejjed hemm bżonn nagħmlu aktar, imżon nizguraw niżguraw rappreżentazzjoni sodisfaċenti fl azja ċentrali dawn un pajjiżi ġirien u jekk ma nagħtux każhom idura Russja u ċ-Ċina rridu ntuhom opportunità sabiex iħarsu huma wkoll l europa Irridu nofru l-ek kull appoġġ minna ħatana għal punti li ressa, imma forsi tista' tkun iktar soda fl u jekk nżommu dan f'moħna żgur illi nistgħu intu kapport sħiħ. Grazzi. Grazzi. L-onorevoli daf għal minuta u nofs. Um, uh, Kathy Ashton, you... you... Kathy Ashton? Inti tkellim mod ċar ħafna dwar il-problemi li qed insibu sabiex insibu ftehim fost 27 Ministru għall affarijiet barranin. Imma trattat ta' Lisbona jippermettilek illi ma tagħmilx dan sfortunatament. Inti tista' tifforma koalizzjoni ta' dawk li għandhom rida tajba u tibni forma sistematika ta' kooperazzjoni msaħħa. Naħseb illi unanimità tista' taqbel biss fuq lista ta' 13 il-persuna sirjana, però hija l-imperattività tal-unanimità li għandha titneħħa il-parir tiegħi u li insibu l-avangard sabiex nistabilixxu grupp ta' pajjiżi li għandhom ir-rida politika u naħdmu magħhom sabiex inwaqfu politika komuni. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Van Orden per... L'onorevole Van Orden al minuto e nofs. Grazie ħafna, signor President, Baronessa Ashton. Zgur minn tix sorpriza jekk eh, najdlek li ndiżappuntat mux biss għal dak li xaqsam il-politika ta' difiża imma l-fatt li għadek tinsisti fuq eh, l-insistenza tiegħek appunto fuq din il-politika ek eh, li tiswa tant flus l-Unjoni Ewropea impenjata f-25 missjoni bil-tati tikketta ta' CSDP. Kollox tikketta għanna u ħafna minn dal missjonijiet jaddu minn skrutinju, u ma' missjonijiet li aħjar ħalluha fidej NATO, ħafna minnhom affarijiet passivi biss jinvolvu. L-Unjoni Ewropea edha tittallab maħattijħor issa sabiex jaġixxu fil-preżent hemm operazzjonijiet militari minn NATO fil-Libja wara falliment għal mandat sabiex ikun hemm embargo marittimu l-Unjoni Ewropea mod id-disprat tipprova eh, tistiden ġnus maquda sabiex ikun hemm programm ta' assistenza umanitarja. Il-fattu li l-annata u lanqas il-ġnus maquda ma jridu li l-Unjoni Ewropea tkun involuta mm, għatta parsi b'mod militari, hemm bżonn ta' assistenza umanitarja, iva. L-Unjoni Ewropea tista' tilab rol utli f'dan ir-rigward, imma mhux b'mod fejn tipprova tippromovi biss ambizzjonijiet militari li m'hemmx posthom. Il-problema hi li l assistenza ta' CSDP u l-istrutturi tagħha tħeġġeġ l-alleati sabiex jasbu darbtejn qabel jagħtu impenn fiħdan l-operazzjonijiet tan-NATO. Għanna talba Taħt il-blue card taċċetta Sur Van Orden. Ok. Tajjeb wis. L-Onorevoli Sinclair. Grazie ħafna, Sinjora President. Il-kollega tiegħi mi għaj illi u semma ġunsma Oda imma eh, jekk għandek pożizzjoni unika tal-Unjoni Ewropea dan ifisser ċasferimenta ta' sovranità mill renju Unit u Franza lejn l-Unjoni Ewropea u bil-gvern tar-Renju Unit li huwa jappoġġa żgur ma se jappoġġa trasferiment ta' sovranità u xejn. Uh, thank you for that question. Um... Grazzi tal-mistoqsija. Din hija oħra konsegwenza, kwestjoni oħra konsegwenza ta' Trattat ta' Lisbona. L-idea li r-Renju Unit u Franza iċċedu is siġu tagħhom fuq il-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda sabiex l-Unjoni Ewropea tpoġġi i fuq il-Konsil ta' Sigurtà, ħaġa li jien ma naċċettax. U naħseb iż-żewġ pajjiżi ma, ma jagħmlu dan, sfortunatament it-trattat ta' Lisbona ħeġġeġ dan. Waħda mu reġunijiet għalfej aħna tant kontra trattat. Grazie, la parola all'onorevole Lunacek per due minuti. Thank you, uh, President Lady Ashton. Non rafali l senin tal-Komissjoni, senin Ashton. Napprezza dak li għat fl-ewel diskors tijak dwar il-politika tijak u dak li kontet twetta fit tramuntana tal-Afrika, Tunezija, Libja u li fokar fuq izza zaħun nisa. Kif ukoll l-approċ tijak għal demokrazija b-sakħita li trabbil eruq. Ħaġa essenzjali li l koll naqblu miegħu. Nittama li dan kolli wasla suċċess minnaħa l-oħra. Jiena naqbel ma' ħafna mill-kollegi tiegħi illi Assad kellu jkun inkluż fis-sanzjonijiet. U bħalma għal saqsa l onrevoli Combendit min huma dawk li qed blokkaw kollox fil-Kunsill. Min eżattament għajdilna? jekk tajdinna s-sib l-appoċ tagħna jekk nkunu trasparenti bizzet fil-proċess u nasib dan ukoll jek irrebaħ lek iktar rapport eh, jekk ikun hemm iktar trasparenza, għajdinna aktar dwar dak li qed iseħħ fil-Kunsill. Jekk jogħġbok għajdinna u dan għandu x'aqsam ukoll ma' koerenza kif attenti u oħrajn hawnhekk fir-rapport Albertini ħan nivvotaw dwaru din l-inġimgħa qed nitolbu wkoll il-politika nazzjonali tappoġġa il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u jina nitlob mill-kollegi tiegħi hawnhekk fil-Parlament Ewropew dawk li huma minn partiti fil-gvern illi tajdu dan lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin, il-Prim Ministri tagħkom sabiex tappoġġaw il-politika komuni Ewropea mhux biex tħarsu biss lejn l-interessi domestiċi tagħkom wkoll fil-politika barranija ankella mhux se jkollna tassew CFSP reali. Għal dan hemm bżonni inti tmexxi proċess, Sinjur Ashton, tkun kuraġuża fl approċċ tiegħek għaliex 61 sena wara dikirazzjoni Schumann il-ċebrajn propju jomejlu, għanna bżon aktar Ewropa illum aktar minn qatt qabel. Hemm bżonn ħaġa waħda maniġġar ta' kriżi fost iċ-ċivili. Hemm bżonn li fis-servizzi eh, esterni nkollna valutazzjoni tal-impatt bħala proċedura standard għal valutazzjoni kwalitattiva ta' differenza bej sessi, eh, affetti ekonomiċi soċjali ta' kull eh, missjoni CSDSP u għanna bżonnu kol aktar staff, aktar ħaddi ma sabiex jgħadmu fuq dan. Uh, there is a request. Għanna talba ta' blue card għal darboħra ta' ċetta Iva. Signora Sinclair. Thank you, Madam President, again. Um, first start, I pay tribute to my colleague who just spoke for her time. Eva, Proset l kollega tijaj għal xola. Tkelmet dwar politika barini, eccetera, eccetera. Pero, ita ma tarax l-ipokrisja tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu kontra il-pina tal-mewt, pero msarija tal-President Van Rompuy u President Barroso kelmu fuq il-mew ta' Sur Bin Laden u qalu li eh, hemm kriminalità illi ġiet ikkastigata. Well, I think your remark on, on the, de- the, the Fuq il-pina tal-mewt, fuq anzi fuq il-mewt ta' Sur Bin Laden li ma kienx pina tal-mewt, kien qtil, jiena konni preferi iva li l-Istati Uniti eh, arrestaw ħaduħ u demħorti. Mhux qed nikkritikak, U li għattajt int ma jirrapprezentax ipokrisija, għalli sur Barroso, għalli għalli għamlu nista ma naqbilx maħħa, għalli xina kont nkun iktar favur li sur Bin Laden jitressa qoddim uh, orti. Dan sorta tamet ma seħx, ma dan kollu titfax il-kelma apokrisija unek, għanna bżon dil-pozizjoni komuni Ewropea fuq il-pina tal-mewt nasib l-affarijiet maċari dan il-kontinent. Mux partitora tad dinja però unek l-affarijiet maċari. Grazie la Grazzi. Mela, għal minuta u nofs, Mr. Le Farik, rappresentant u li kollegi. Il-klim li inti użajt fl-ewel diskors tijak, fuq l-istat tal-Palestina u r-konċiljazzjoni fil-Palestina kienu importanti. Ir-rekonċiljazzjoni hija żvilupp importanti ħafna fil-qasam politiku, kontrarju għal dak li intqal hawnhekk il-Ħamas għall-ewwel darba għallu li l-PLO u l-Hamas huma użaw bħala interlokuturi u aċċettaw 67 frontiera gvern tranzizjonali issa qed iħejji l-elezzjonijiet għalhekk hemm il-kondizzjonijiet biex nirrikonoxxu l-Palestina bħala stat b-67 frontiera b'Ġerusalem bħala kapitali jista' jsir fl-Assemblea Ġenerali ta' ġnus maquta f'Settembru. Inti wkoll semmejt dan, issa se tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tirrikonoxxi l-Palestina bħala stat u l-konċett tal-Istati Uniti. Tista' inti tajdinna x'inizjattivi se tieħdu biex il-gvern ta' l-Izraeli jaddi il-tul kollu mit-taxxi l autorita tal-Palestina. Uh, Do you accept uh, a blue card? Taċċetta blue card? Yes. Yes, please. Sie, Herr Kollege. Ähm, ich sehe... Jina naqbel dwar ir-rekonċiljazzjoni bej Fatah u Hamas li hija pass storiku ħafna u forsi rikonċiljazzjoni bejn il-Palestina u l-Iżraeli u l-Iżrael tkun xaġa li nistaw naħdmu dwar dan. Lady li qalet li il-flotilla hija xi ħaġa mhux neċessarja li tista' tkun aktar ta' dannu. Intom se tbedu ruħkom minn din is-sitwazzjoni tal-flotilla fejn wi kellu eh, rwol pjuttost importanti. Il-flotilla hija l-azzjoni li tħadet mill-soċjetà ċivili Ewropea biex ma jibqax il-blockade. Kieku aħna konna konformi ma' liġi internazzjonali ma konniex nistaw namlu dan u l-Palestinjani ma jkunux priġunieri f'Gaza kif sar u kif ilu jisir għal ħafna żmien. Issur Salavrakos, minut. Grazie, Signora President. Il-prinċipju u l-prioritajiet tal-CFSP. Id-dinja qed titbiddel u l-Unjoni Ewropea u kol trid tadattar għal dawn l-sfidi u trid ukoll tagħmel tibdiliet għandna faqar fid-dinja għandna it-tibdiliet fil-dinja arbija u dak li qed jiġri hemmhekk hemm kwestjonijiet fl-Ewropa ta' esklużjoni, problemi ta' migrazzjoni u problem li għanna palissa ma li sanaraw u koll fil-ġejjini. Fuq il-kwestjoni tal-migrazzjoni li rajna dan l aħħar bejn l-Italja u Franza, sa fejna fjien il- il-problema ta' migrazzjoni irridu nitrattawa b'mod deċiżiv, b'solidarjetà u niżguraw li l-istrutturi soċjali jiġu rispettati sa' fejn nafjien irridu nibdu il-trattat tagħna biex nkunu staw naraw dawn il-kwestjonijiet. Signora Sinclair, Signora Ashton jiena nappoġġa kan kontet narra program fuq il-BBC, meta inti Jeremy Paxton kien jgħati intervista u saqsik domanda pertinenti u inti ma konċ komda u saqsik. Min għant min tiħu eh, dak li inti trid tagħmel, inti lilli ma 27 nazzjon tkellem kif għadna issa l-lum f'din il-kamra. M'hemmx politika waħda rajna fir-reżoluzzjoni tal-ġnus maquda fuq il-no-flight zone fil-Libja fejn il-Ġermanja votantat kontra. Kif nistaw ikonna politika komuni meta wieħed mill-laturi prinċipali e, hija kontra dan? Inti għandek e, xi ħaġa pjuttost impostabbli biex tagħmel, jiena għandi l-appoġġ kollu tiegħi. U jiena qrajt fil-gazzetti tal-ħadd li inti innegajt in li kont ma kont se tibqa' fil-pożizzjoni tiegħek Jekk importanti għall-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena nixtieq li inti tibqa' mek kemm jista' jkun għax għax sa' kem inti tkun hemmhekk m'għandniex problemi bis-sovranità tagħna u inti konti leader fil-House of Lords u inti eh, poġġejt pressjoni fuq il-Trattat tal-Ewropa, inti qatt u bqajt it-tenni li dan kien eżerċizzju biex eh, ħafif per eżempju. Ma kienx hemm għalfejn nistaqsuk domandi għax konna se jkollna tweġiba onesta. La parola all'onorevole Sala Franca per due minuti. Grazie, signora Presidente. Grazie ħafna, signora President, rappresentant Olivio, President tal Kommissjoni, Signori. Il-offol ta' dan id-dibattitu verament wiesa u għanda tkun is-sitwazzjoni fil-Afrika ta' fuq u fil valt Nofsan u dan il dibattitu għanna niprofaw il surinjax u għaltinna dwar elementi pozittivi jena nishtiq nisħaq fuq eh, eh, eh, l-informazzjoni li jemma maħjar bej il-servizzazzjoni barrani u l parlamenti imma fl sessi ma naħtux u vuċi bħal dak li smajna tal-Ġorġu Napoleon fakkarna dan reċentement għal li fejn eh, fost id-dellijiet independentement mill-sforz ta' Surja kienem eh, forma differenti biex wieħed ikejjel fil-każijiet tal-Libja u tas-Sirja u tal-ġusma u dak kif ukoll tal-Unjoni Ewropea eh, specialment fil-kampax, nittaf il-ruol pozittiv fil grupp ti għaj kellu fil-rizviluppi fil-politika barranija u għamminni li nifem l-importanza tal-dossier tal-Iran imma indipendement mill-kwestjoni umanitarji, s-servizz u kollaboratura tijak u direttur ġenerali u għalla volja li jina u koll Eh, bat eh, dokumenti kom ma tkellimx sakemm kien hemm 32 eh, mejtin u ħafna feruti. Inti tista' ta' konklużjoni raħ, inti għad hemm bżonn inkunu koerenti u tkellim dwar l-applikazzjoni fid-difiża ta' dritti ta' bna, speċjalment nieħdu riski meta jkun hemm ħajħin. Id-dissident Kuban Van Bilfredo Sotto Garcia li ġie arrestat li torturatu maqtul. Inti disposta li titlob li kun istħarriċ uh, biex wieħed jinvestiga ġara u disposta li jekk inti minn dan il-każ kien hemm relazzjoni ta' kawża u effett li wara li ġi uh, msawwat um, tkun disposta tikkondennhom. Grazzi President. Grazie, la parola all'onorevole Vigenin per due minuti. Is-Sir Vigenin, żewġ minuti jekk Grazzi, Signora President, Signora Ashton, jiena smajt eh, b'sodisfazzjon l-istqarrija tiegħek u jiena bilt ma dak kollu li għat. Imma xorta se jkun hemm dejjem kritika kemm hawnhekk u kemm iċ-ċittadini li aħna ma nistux nidu azzjoni waħda. Ma hemm il-prekondizzjonijiet fuq l-Unjoni Ewropea biex nitkellmu b'vuċi waħda u inti l-vuċi tiegħek hija ċara Imma s-suċċess ikun hemmhekk jekk il-vuċijiet l-oħra ikunu għana iktar baxxi mhux għasek kollin għax qed naraw. Ħafna nies kulħadd jitkellem jgħid l-opinjoni tiegħu u ma jistax ikun hemm messaġġ wieħed tal-Unjoni Ewropea. Sinjura Ashton, jiena nemmen li l-istituzzjoni tagħna huwa allejat tiegħek meta inti trid tpoġġi fil-prattika trattat il-Lisbona eħe, aħna irridu nikoperaw miegħek qed nikdbu il rapport il-ġdid ta' CFSP u d-dinamizmu ta' li qed jiġri dan is-sena tina l-opportunità biex aħna nagħmlu dak li hemm bżonn nagħtu l-appoġġ tagħna lil pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, it-Tunezija u l-Eġittu. L-ewwel eh, fuq termini twil imma iridu l-appoġġ issa li lin minn dak li nistaw nofru issa ir-revoluzzjoni arbija għandhom żewġ affarijiet dawk li il-libertà u l-demokrazija u s-suċċess ta' rivoluzzjoni narawh biss jekk aħna naraw dan li qed isir. Is-Soċjalisti Ewropej kellhom laqa u aħna għadna biex l-Unjoni Ewropea Tati appoġġ lil dan il-proċess. L-essendi irridu li kunem impen lej dan ir-reġun, irridu namlu l-impen tagħna fil-livelli kollha. Kenna assembleja parlamentari l-ġimgħa li għaddiet u dan huwa sinjal li rridu iktar dialogu fl-Unjoni Ewropea. Ejja ma ninsewx din il-parti tad-dinja. Grazzi Is-Sinjura Knights. Sinjura President, kollegi, il-klim huma instrumenti ma jista' jkunu arma wkoll fil-politika barranija. Għalhekk iridu nitkellmu bil-reqqa imma ikun hemm żminijiet meta rridu nitkellmu b'deċiżjoni. Jiena ħasejt inqas tal-vuċi tijak meta rajna dak li kienet jiġri fis-Sirja u jina nemmen li ċittadini li għamlu dawk id-dimostrazzjonijiet eħe u ma wkoll ħassew inu tiegħek ferm aktar. Kien hemm okkażjonijiet u hemm okkażjonijiet fejn wieħed jitkellem malajr u din kienet waħda minnhom. Issa, ħalli nitkellem fuq il-vant nofsani, na nemmen li jekk nżommu dawn it-taxxi li qed iżomm il-Gvern Iżraeli mhijiex azzjoni li suppost issir u mhijiex konsistenti mal-awtoritajiet tax-xatt tal-punent u jridu jisibu mod kif jilħu dan il-ftejim. Umbat jihdu deċizjoni li hija pjuttost ċinika għax l-Unjoni Ewropea x'aktarx tkun Tri imbagħad toħroġ il-flus meta jkun hemm inqas ta' dan. Għalhekk jiena nagħti l-appoġġ lill kollegi kollha tiegħi biex naraw li kun hemm soluzzjoni oħra għal dan il-konflitt il konflitt tal palestina u l-Iżrael fejn naraw li kun hemm żewġ stati. Grazzi. Is-Sur Piotrowski. Signora President, Signori, minkejja li trattat ta' Lisbona ġi implementat u tirregola il-CFSP ma bidilx ħafna minn dakinhar dawn dilna l-ismijiet imma l-Unjoni Ewropea fuq il-xena globali mandiċ pozizjoni iktar għawija. Għalek, huwa possibli li konna politika komuni ma fost 27 stat membru. Em, ċerti konklużjonijiet fl-Albertini, fil-report tal-Albertin, iridu, ċerti stati membri li kollom politika komuni oħrajn jidher li hemm xi firda fil-Gualtieri Report ukoll rajna l-istess affarijiet fejn eh, natat attenzjoni għal affarijiet li qed isiru mod doppju u għal ħela ta' flus. Għalhekk in-NATO hija l-forza reali li hija perikolus li dak li qed jingħad fil-parlament fil parlament pjuttost b'opinjoni f'minoranza biex eh, nid-dissolvu n-NATO. Mr. Butikoffer, Signora President, Lady Ashton, il-rapport ta' Sur Gualtieri fuq il-CFSP fuq il-politika ta' difiża u koll Iva, hemm ħafna xogħol li sar hawnhekk, imma naraw l-erba' prioritajiet li rridu aħna nagħmlu. L-ewwel, il-missjoni konġunta li trid tiġi evalwata b'mod realistika jrid ikonna evalwazzjoni fejn naraw il-politika u l-konċetti ta' din il-politika, speċjalment fil-Afrika, mbagħad ikun hemm progress biex nużaw il-kapacitajiet tagħna militari, l-iktar ir risorsi eh, dawk Franċiżi, dawk Ingliżi li qed isir irridu naraw li kunem u kol ftejm dwaru fost l-Europa kolla. Ejja naraw li dawn li dejat impoġon fuq it-tejba jkonna diskussjoni u naraw li kunem progress. Umbat, fl-ħar, rridu dibattitu fuq strateġija komuni ta' difiża Ewropea. il dokument tal-2003 kien dokument tajjeb għal dakinhar imma minn dakinhar la e, dinja e, nbidlet. Umbat, ma l-istati membri u l-parlament irridu naraw li kunem ftej fuq skrutinju konġunt parlamentarju fuq il-politika ta' difisa u sigurta jekk aħna niksbu dan un inti Signora Ashton, u dan il-Parlament nkunu tkunu tistaw tamlu progress sostanzjali u nkunu eh, kontenti uh, ħafna bir-riżultat fil-ġejjeni. Grazzi. La parola all'onorevole Tero per un minuto. Nishtiq nadil kelma l-sur Tero għal-minuta. Grazie, President. Jena nixtieq nilqal li rappresentant Oli li onoratna bil taħħa tagħha ħodu Jien ukoll nixtieq eh, nilqa l kollegi l ġadda ġewwa l-Parlament Ewropew nixtieq ngħid kelmtejn dwar il-politika ta' sikurta barranija u difiża vuċi b'saħħit tal-Unjoni Ewropea importanti iżda l-Istati membri kollha għandhom bżonn l-indipendenza tagħhom. L-Unjoni Ewropea bla ebda dubju qiegħda hemm biex tirrappreżenta lill istati membri tagħha u jekk l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta lill istati membri, l-Istati membri lil min qegħdin jirrappreżentaw. Aħna ma rridux li jkun hemm overlapping u lanqas ma rridu li eh, tkun esaġġerat ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea Iċ-ċittadini fil-fatt irridu integrazzjoni fil-politika barranija. Grazzi. Issa naddu sur kova ċal minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Il-Trattat tal-Lisbona bit-tibdiliet komplikati tagħha jibni jagħmel is-setup tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet iktar diffiċli anke separazzjoni tal-poteri. L-istituzzjonijiet ma jistawx E, jamlu xorm sew għaw konfuzjoni u kullħat imħawat il-kwistjoni għadin. Xinu il-punt li nħol u e, servizz stazzjoni esternu li għadu muxet jahdam sigurta u difiza u għasam li għandu bżon ta' risposti tajbin u ta' malajr u maġla. Hemm dibattitu bħalissa kif għandhom jaħdmu l-istituzzjonijiet, l-Unjoni Ewropea qiegħda titlef eh, opportunitajiet storiċi jekk ikollna ehm, servizz ta' azzjoni esterna dan għandu jkun jaħdem tajjeb, flessibbli u eh, jaħdem kemm jista' jkun malajr il-pajis li għandu l-presidenza ma jistax jagħmel il-programm tiegħu fuq id-difiża u s-sigurtà taħt it-Trattat tal-Lisbona għal daqstant intom kollegi membri onorevoli ma tkom l-ebda għażla oħra li tappoġġaw ix-xogħol ta' Sinjura Ashton. Grazzi sa naddi l-kelma lil Sur Brock għal żewġ minuti. Signora President, Signora Viċi President tal-Kummissjoni, Aziz kollegi, aħna Sinjura Ashton skur ħana appoġġawk f'dak li għandu xieqsam is-servizz stern u aħna naħsbu li importanti ħafna li nappoġġawk ukoll f'dak li għandu xieqsam ir-rappreżentanza u il-fatt illi aħna ħajkonna bżonn li rappreżentanza mill-iktar fis aħna naħsbu li hija problema fil-fatt illi il-Ministru tal-Affarijiet Barranin forsi mux jgħat jgħamil dak li kellu jgħamil, pero din mandiġ twaqqafna mill-li aħna nistabilixu strategija komuni u dan huwa id mirtana u id-mirtana l-koll minħabba li d-dinja xaħġa diġa stabilita fl-istrateġija tal-Lisbona u l-fatt li aħna din nippreżentaw pozizjoni differenti. Jina naħseb li it-tmexxija politika għandha fil-fatt tintuża sabiex aħna naslu fi stadju iktar avvanzat u naħseb illi forsi dan mhux ta' eh, tifsir daqshekk importanti. Iżda importanti li nirringrazzja jiena lil kulħadd lil reading li polling u sharing, reading, polling u sharing, daw ma tlet konċetti importanti ħafna bla dubju ta' xejn u Ringrazza l-kollegi kollha li ħadmu ħafna għal dan li l-għanu anka fil-kas tal-Ukrajina u fil-kas tal-Armenja. Naturalment aħna nafu wkoll li hemm bosta kwistjoni urġenti anka fid-dinja arbija u kif għandna aħna nihdu reazzjoni għal dan il-provokazzjoni illi aħna qegħdin bħalissa naffrontaw. Jiena naħseb irri irrid ikun garantit l-nis nies ma jibqgħux inqatlu b'dan il-mod u naħseb illi hemm bżonn li nisviluppaw pożizzjoni komuni tagħna, però żguri li aħna nistgħu nkomplu ngħinu sabiex ikun stabiliti is-servizz istern iżda aħna din nistennew illi l-Unjoni Ewropea jkollha rwol ta' tmexxija politika. U naqseb li aħna għanna bżon li konna unanimità u għanna bżon li konna tmexxija u aħna nippruvaw nistennew ukoll riżultati illi għandna nirċivu dal-waqt. Parola l-Onorevole Howitt per umi. Grazzi. Naddu għassar ħawit minuta nafs nifraħ billi nibda billi nifra il-rappresentant għolja għal-suċċess personali biex negozjat il-kompromess fil-Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet tal-kelma tal-Unjoni Ewropea fejn oħrajn fallew. Din il-Kamra n soħrajn oħrajn jaħdmu dwar il-politika barranija sigurtà u d-difiża dan huwa ferm importanti għall ambizzjoni tagħna li għandna trattat ta' Lisboni politika barranija li għandha rispett u fiduċja mill-partners barranin tagħna. President, koordinatur soċjalista fuq id-drittijiet tal-bniedem jiena nixtieq nifra rappreżentant Oli fuq ir-review strateġiku ta' drittijiet tal-bniedem ukoll fuq l-impenn għal l wriet fitra tagħha fil-Misteri Barranin dwar il-politiċi Ewropej u biex tikseb unik kwota deliverables speċifiċi. Hawnhekk rridu li nagħmlu direttorat ta' drittijiet tal-bniedem u demokrazija u nilqu il-difensuri kollha ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena ringrazzja ta' xoħla. Eh, il-pina tal-mewt hija priorità personali tagħha għal dan aħna rridu nappoġġawha. Il-grupp tagħna jappoġġa s-Sirni Ramuni tal-iktar viżibilità fl-Unjoni Ewropea fil kunsil ta' Drittijiet tal-Niedem aħna nappoġġa l-President Albertini u ngħidu li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi u titkellem fir-rigward tal-relazzjonijiet ta' drittijiet tal-niedem u wkoll nefazizzaw il-konklużjonijiet ta' sur li rispett ta' drittijiet tal-niedem ma jistax jiġi qatt eh, imxekkel. U nappoġġaw ukoll il kwissjoni tagħna tal-żamma tat-tax revenue sal palestinjani id-debattitu tagħna fuq il-politika tal-bniedem eh, tal-politika barranija u sena diħla aħna rridu iktar riżultati fuq id-riviżjoni ta' drittijiet tal-bniedem ukoll passin tajbin il-qudiem eh, f'kultura ta' drittijiet tal-bniedem f'kull ħaġa li tagħmel is-servizz ta' azzjoni sena tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Nixtieq dil l-kelma l-Sinjura Jatem Maki għal-minuta. Grazzi ħafna, aħna nafu li fl-Afrika ta' tramuntana fil fat aħna rajna kif il-politika esterna komuni tagħna kemm hija importanti. Naturalment aħna dejjem irridu naraw li jkunu mħarsa id-drittijiet tal-bniedem u li id-demokrazija dejjem tkun ippreservata aħna nafu illi dak li għandu xaqsam il-kummerċ fl-armi minnaħa tal-pajizi Ewropej. Din hija xi ħaġa pjuttost negattiva aħna nafu li hemm għaxar mill-pajizi illi il-pajizi tal-Afrika ta' tramuntana jagħmlu kummerċ magħhom u dawn huma għaxra minnhom huma Ewropej. Aħna nixtru nsaqsuk rappreżentanta Olja ma wasalx iż-żmien illi fl-aħħar aħna nistabilixxu il-proibizzjoni tal-kummerċ fl-armi u jiena naħseb illi meta vapur ikun ijat Jer, maħna ma nistawx natu t-tort biss l-kaptan, u iżda mill-kaptan aħna nistaw nistennew li jieħu l-inizjattiva. Grazzi. Issa nadil kelma li Sir Stevenson, minuta. Signora President, Signora Ashton, wara l-massakru f'Kamp Ashra fit-8 ta' April is-sitwazzjoni hemmhekk għada waħda kritika. Kien hemm attakk ieħor jista' jsir attakk ieħor f'kwalunkwe ħin jien għandi kemm ġej minn Baghdad fejn kelli delegazzjoni żgħira ta' MPs u kellna diskussjonijiet mal-President u Ministri tal-Gvern dwar provajna nsibu soluzzjoni dwar il-kriżi ta' għaxaf din titlob l-involviment tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u wkoll hemm bżonn tal-inkoraġġiment tiegħek biex jinkisbu resettlement ta' 3400 refugġat minn għaxraf ġewwa l-Istati Uniti, il-Kanada, l-Awstralja, l norveġa l-Iżvezja, l svizzera u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fejn dawn jista' jkun għandhom familja jew inkella xi konnessjonijiet. Din hija l-unika għażla li tista' tevita kwalunkwe ta' katastrofi oħra umanitarja u in-nies ta' xraf qablu dwar dan. Il-Parlament Ewropew qed jorbot fuqhom biex tieħdu din l-opportunità u salvaw ħajjiet innoċenti u tevitaw iktar tixrid ta' dem. Grazzi. Grazie, la parola. Grazie. Mr. Campbell kjoġbok il-minuta. President, il-ġurnata din tal-Ewropa, ċelebrazzjoni tal-Ewropa suppost kella tkun ċelebrazzjoni ta' identità nazzjonali mhijiex imma din timmarka eh, it-tneħħija tal-Stati nazzjonali permezz ta' Gvern Suprem fuq il-Gvernijiet nazzjonali. Dan eh, din hija xaġa intergovernmentali fejn l-Stati membri kooperaw iżda mhux suppost ikollhom awtorità ċentrali iktar għolja. In-no-fly zone turi id-differenza il-Nazzjonijiet Uniti, li qablu fuq no-fly zone immexxi minn pajjiżi bħal pereżempju r-Renju Unit, Franza u l-Istati Uniti u stati oħrajn bħal pereżempju Franza u Russja e, e, assjenew il-NATO intergovernmentali se jagħmel din l-operazzjoni permezz ta' e, volontarjat, partecipazzjoni volontarja u koll l-Unjoni Ewropea ma qablitx mal-proposta ta' David Cameron fuq il-non-fly zone u u ironiku li s-Sinjura Ashton innifisa kienet kontra din il-proposta ta' no-fly zone. U għalu li Ir-reazzjoni li ħadna minn dan hija li rridu naġixxu mod intergovernmentali u mhux noqogħdu nħarsu waqt li l-Libja qiegħda tereq. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Mauro per due minuti. Grazie, ħafna sur Mauro jogħġbok. Grazzi. Signora President, rappresentant għalli xolti għakwa ferm diffiċli u fuq spallej kinti għandek pis uh, peace uh, ħafna. Nina nispera li tiħu talba tijaj mux bħala provokazzjoni, iżda bħala tip ta' uh, kontribut biex inti taħseb iktar fuq dan. Fl-ħar ta' dibattitu ta' fl-aħħar ta' dan id-dibattitu għandna se nkun nivvutaw fuq il rwol tal-Unjoni Ewropea fuq eh, l-organizzazzjonijiet multilaterali. Sentejn ilu waqt il smih qabel ma inti ħadd eh, il-mandat tiegħek eh, saqsejt dwar eh, il-post li għandu l-Unjoni Ewropea fin-Nazzjonijiet Uniti. U inti dak iż-żmien qed lil ma kellekx kellek ma kienx għad kellek biżejjed jien biex tirrispondini għal din id-domanda. Għal daqstant naħseb issa llum int probabbilment kellek biżejjed jien biex taħseb dwar dan. fis 17 ta' Mejju ġewwa Bagdad Eh, se tiġi ċelebrata il-ġurnata tal-Iraq tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ser tiġi eh, rappreżentati minn ġewġ persuni u tliet ambasċaturi u ser ikunu qegħdin jaħdmu mill-compound eh, tar-Renju Unit. Jiena naf li inti ser tkun qed tipprova taħdem biex solvi l-problema. U nixtieq ngħidlek li b'hemm hemm ħaddiema tal-Unjoni Ewropea wkoll. X'jiġri allura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 Obamas fi rigward ta' Bagdad. Għalfejn hemm iktar ħaddima ċivili ġew Abamas u mhux f'Bagdad. Għandna nkunu hemmhekk f'Mejju għal ser nkunu ser qegħdin niffirmaw ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Irak u għal daqstant ser nkunu qed nippruvaw nsalvu wkoll il-problema tal-kamp ta' Ashraf u inti fil-pożizzjoni tiegħek Sinjura Ashtim tista' ssib soluzzjoni għal dan. Inti ġġa tkellimt dwar il-fl-Eġittu iżda illum din hija sitwazzjoni ferm kera xorta waħda fil-servizz ta' azzjoni esterna aħna għadna nitkellmu dwar il-konflitt bejn l-estremisti iżda huma l-Kristjani biex li qegħdin jinqatlu mutu u huma l-knejjes li qegħdin jinħarqu. Għal daqstant ejja inkunu ċari nitkellmu ċar kemm jista' jkun u għal daqstant nagħmluha ċara li l-kopti huma ostaġġi tal-proġett fundamentalista. Grazzi. Grazzi sana dil kelma li sur panzieri għal minuta. Grazzi. Turbalenza li għedu tibdel il-ġeografija politika tal-naħa tisfel tal-Mediterran b'inċertezzi u tamiet jitilbu l-politika uh, barrani, jihtieġu l-politika barranija tal-Unjoni Europea Dina ferm importanti u kolla l-Unjoni Europea għal-daqstan trid ikonna uh, politika konsistenti konsolidata, politika barranija konsistenti konsolidata li tista' timmodifika il relazzjonijiet internazzjonali u tibdel id-dinja fid-dawl ta' dawn tal pozizjoni strateġika pal pereżempju eżempju ċina ir-Russja u l-Istati Uniti kif ukoll fid-dawl ta' nuqqas ta' riżorsi naturali l-Ewropa għandu jkollha rwol importanti, rwol deċiżiv. Huwa wkoll ovvju li l-Ewropa mhijiex lesta, mhijiex armata bizzejet ta' din is-sitwazzjoni aħna mixin wis bil-mod dwar koordinazzjoni ta' politika barranija m'hemmx progress u hemm ċertu azzjonijiet li qegħdin jittieħdu minnek u azzjoni li qed tittieħed mis-servizzazzjoni esterna u mbagħad l-approċċ tal-politika barranija ta' dawk l-ekspoteri rappresentaw l-interessi ta' stess u ma jiddelegawx l-Unjoni Ewropea. Għal daqstan ejjew dawru l-paġna. Inti għandek rwol importanti ħafna u għassigura li tagħmel xogħolok tajjeb sal-aħarnet għaliex aħna qed nitilfu ħafna ħin. Grazzi. Grazzi kollegi. Nixtieq informakom. li għanna ħafna nies fuq l-lista tal-kellima u ma nisbitċa nispiċċa f'sitwazzjoni fejn il-votazzjonijiet li suppost jibdew fin-nofsija u ma laħqux għal daqstant mal-diskussjonijiet tagħna għal daqstant nitlobkom biex iżommu mal-ħin tagħkom x'inkella se naqtalkom il-mikrofonu. Is-sur kaċċini kjoġbok. Signora Ashton, inti personifika l-ambizzjonijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea. Fil-politika barranija sigurt għal komuni u ta' sigurtà. Jien nitolbok biex tmur ġewwa l-Iraq u tmur ġewwa Bagdad u fil-Kurdistan. L-Amerikani ser jitilqu minnaw sa' qabel it-tmim tas-sena u ser ikunem ħafna nuqqasijiet li l-Unjoni Ewropea mhijiex qiegħda hemm hija assenti. L-Iraq tixtieq il-preżenza personali tagħkom tixtieq kooperazzjoni politika u koll Iraq tixtieq li tistabbilixxi kooperazzjoni ekonomika. Jien nixtieq nifraħlek għal eh, dak li Edward Bosnia Herzegovina. Inti tkellim tajjeb ħafna iżda xorta eh, il-kap ta' delegazzjoni jinsab ġewwa Sarajevo il-kap ta' delegazzjoni jekk taħt il-kap ta' delegazzjoni se waqaf din is-sitwazzjoni darba l dejjem. Ġinkwe. Grazie, Sur Kari, kelba Grazie ħafna. Rappreżentanta Olja, l-Ewropa qed tiffaċċja żewġ problemi l-ewwel net viżjoni ġdida għall-politika tal-viġinati na kont fit Tunezija naf li hemm ħafna aspettattivi kbar hemmhekk lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena għandi kuntatti permanenti mal-Ukrajina naf li huma qed jistennew iżjed iżjed possibilitajiet minn għandna jridu jagħmlu iżjed flimkien mal-Ewropa. Ma nix eh, eh, eh, nasbu fina l-fusta biss, naf illi inti eh, persuna waħda biss u hemm ħafna oħra li qed jiddeċidu l-affarijiet għalik, issa naħseb illi ġilli nkunu isna tfal. Eh, ġurnata eh, darba nkunu interessati fil-berra sumba ġurnata oħra nittilfu l-interess. Inti, bħala persuna, inti għawija, għandek il-karattru għawi, tista tiżgura li ikonna politika ambizjuża, viżjoni politika ambizjuża, m'għandniex nifokaw biss fuq l-immigrazzjoni, m'għandniex inkunu bħal Ruma eh, fl-antik li jiddefendu biss eh, fuq xmara waħda u mhux eh, fuq oħra. Issa żewġ minuti għandna Sur Sajus Swolski. Sinjura, xtunna atroċitajiet qed jiġu f'Kambixrad aħna nikkondanawhom u aħna mħazbin ħafna għazda jena nishtiq insaqsi x-istrumenti qed nużaw iżjed mill-klim nikkonsidraw li l-miżuri tal-negozji jew tal ajnuna jew eh, miżuri oħrajn iżjed sodi li għandhom jiġu ntużati. Firgwar tal-politika dwar il fiċinanza nasab li dini għal iżjed importanti fil-portafol tijak, jekk ninfallu għawnek, qed infallu fil-politika eh, għal affarijiet barranin kompleta aħna qed naħnu fil-viċinanza tal-naħat isfel u fil-vant. Fej jinsab il-roadmap meteorologiku, il-żmien huwa importanti ħafna u resource li m'għandniex biżejjed minnu. Fil-politika dwar il-vinċinanza dejjem eh, wara tinkunu. nkunu et eh, għandkom id-dawmin fil-uffiċċju tiegħek. Kull ma jiena qed nara huwa nuqqas ta' azzjonijiet għandna nbidlu l-avvenimenti u mhux ikonna wisq jew diskorsi. Għandna nużaw istrumenti reali u sodi biex nbidlu s-sitwazzjoni fil-Libja, fil-Libja, Ashraf u l-Belarus biex nistennaw il-permessi mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin u hija dottrina għalik iżda hija approċċ ħażin. Jikkundanna l-politika dwar l-affarijiet barranin tagħna u eh, ifisser li aħna dejjem ikunu tard fl-azzjonijiet tagħna. Għandna bżonn it-tmexxija mhux illi insegwu. Id-dibattitu għandu żewġ punti l-ewwel nett ġili nikkundanaw biss u eh, maħniex effettivi bizzejiet bluż ta' strumenti li għanna. U dejjem insejħu iżjed flejjes biex biex ehm, ma tibqax fuq il-kuxjenza tagħna iżda għandna ħafna flejjes ara illi mhumiex investiti fil-prosperità qalbija. Grazzi, grazzi Sur Zejt Foski. Issa minuta Sur Richard. Grazzi. Signori għas-sigurtà u l-istabilità fl-Ewropa, dak li jiġri fl-Afrika ta' fuq u fil-Van u huwa kruċali, nazzjonijiet Arbin u Musulmani qed jgħaddu mill-proċess demokratiku ta' emanċipazzjoni. Għanna rebija arbija hawnhekk iż-żaza fil yemen Sirja, Bahrain u eh, eh, fil-post kollu qed isejħu għal iżjed demokrazija u l-protezzjoni ta' drittijiet umani u għall interess tagħna fil-politika u fis-sigurtà fil-Unjoni Ewropea u dana huwa dover morali tagħna li nappoġġaw l-emanċipazzjoni tal-ħbib tagħna arbin għax huma qed jiġġieldu għal valuri li huma tagħna wkoll il-firxa effettiva ta' dawn il-valuri huma bżonn jużi għal paċi, prosperità u eh, l-istabilità kullimkien fid-dinja. Jiena nemmen li soċjetà ċivika u demokrazija u l-istat ta' dritt għandhom ikunu għandhom ikunu importanti għal nazzjonijiet arbin u musulmani u kollu bisbek jiseb ikollhom suċċess. Grazzi. Grazie, sono Lucia, issa Sur Lucia a żewġ minuti. Sir President, signor Ashton, colleghi, signor Ashton, l-ewwel qed nixtieq ngħidlek prosit għas suċċess li iksib fl europa naħseb li hija tajba li qed naraw li r-rol tal-Ewropa ġiet imsaħħa fil-ġnus maquda iżda xinija l-mistoqsija tijak fil rigward tal-Assemblea Ġenerali u kif se kif se jirnexxilek jaqtaqat um, l-istati membri kollha mingħajr ma naqgħu għall-inqas denominatur. X'messaġġi se ndaħlu fil-prattika tagħna allura? President, ovvjament aħna kulħadd hawnhekk qed jifaċċa l-isfidi kbar. Eh, dawn huma sfidi li rridu nsibu soluzzjoni għalihom. Mhumiex eh, biss eh, sfidi fil-Bahrejn, Jemen, Armenja jew pajjiżi oħra, issa anke fir-Russja, fis-Sirja, fl-Eġittu, il-Libja, u l-isfidi huma importanti eh, mis-suppressjoni il-gwerra taxxa kontra minoranzi ehm, reliġjużi għandna rifuġati ħafna li jaslu fl-Ewropa u l-istess għandna imbedin wis mill-bini ta' ta' dritt. Inti, um, Ashton, inti l-bandiera tagħna tal-Ewropa ma nistawx inkunu mifrudin mqasmin fil-opinjonijiet tagħna. Inti għandek rol kruċali formalment u informalment ehm, fil-kmamar tal- fil-pubbliku u le. Dana, jisek qed timxi fuq is-silġ li se jinkiser. Nifhem dan, iżda aħna mill-Parlament Ewropew se nappoġġawk meta tikkonvinċi l-Istati membri dwar l-importanza ta' approċċ komuni approċ komuni li għandu wassal għal politika għall barranija um, komuni. Trid tikseb l-aħjar persuni u tpoġġihom fl-aħjar postijiet fl-Ewropa biex ikonna servizz ta' azzjoni u biex insaħħu r wol tal-Ewropa u r-wol ta' ċittadini Ewropej biex innu ċil tamel iżjed fis-Sirja mhux eh, tkun sodisfatta binqas, grazzi. Grazzi għal minuta għandna is-Sinjura Koppaj Kerxbok. Grazzi. Signor Ashton. Għawnek għed nitkelmu dwar il ġetti l-għolenin tal-affarijiet barranin għed nitkelmu dwar il-testijiet dwar il-rol tal-Unjoni Ewropea fil-dinja. Iżda l-kwestjoni li kullħat, il-mistoqsija li kullħat għed saqsija hija jekk hemm fil-fatt fir-realtà politika barranija Ewropea jekk teżisti, jekk taħseb dwar l-livellijiet li sa illi għanna fil-pajizi Arab, kien hemm domen ma maħriċ dikjarazzjoni ċari fil-gwad tal-Libja, ma kenniex pożizzjoni komuni fil-gwad tas-Sirja jiena ħat l-impressjoni li din il-kwistjoni fil-fatt qed eh, għandha bżonn ta' tweġiba. L-Unjoni Ewropea isa mhijiex qawwija biżejjed. Speċjalment fir-rigward tal-interessi speċjali tagħha li jinsabu f'dan il-kwistjonijiet kollha. Għal-minuta u nofsa nasu għalla jkerġbok. Grazzi ħafna, Sur President, aħna nafu li minħabba rappresentanza tal- Tana tal-politika tagħna barranija fil-pajjiżi li palessa dim fi kriżi jiena naqbel miegħek Sinjura Ashton u anke mal-kollegi ma dak li tqalu aħna rridu naraw x'vantaġġi aħna għandna jekk aħna pereżempju nwaqfu deċiżjoni jew le li ma vantaġġ għandu jkun preżenti minħabba l-effett li aħna fil-fatt naħdmu l-koll fl-imkien u l-indibazzjoni fl-imkien. Jiena però xorta waħda naf illi aħna qegħdin għaddejjin minn proċess u rridu nitalmu mill-iżbalji tagħna u naħseb illi rridu naraw illi aħna ikollna verament livell komuni, livell ta' ħidma komuni, pooling and sharing huma żewġ komment, żewġ kunċett importanti ħafna f'dan il-kuntest u aħna rridu nixtiequ issa nsaqsu kissa inti kif ħatimxi l-qoddim dawn l-inizjattivi illi untom edin jaħdmu għal iktar kooperazzjoni bejnietna sabiex aħna nieħdu azzjoni komuni. Il-kollega du kemm iddefinixxa il-prioritajiet tas-sena d-dieħla u aħna nafu illi hemm bżonn ta' politika esterna u tad-difiża anka għal uh, oqsma oħra ta' dinja aħna inti x'taħseb dwar dan x'taħseb ukoll dwar dwar dak li ntqal mill-kollegi, ningrazzjak. Grazzi ħafna Sorjana s'issa minuta jkerġbok. Grazzi President. Signora Ashton nixtieq eh, ngħid il-prosi ta' xogħol tiegħek. Permettini ngħid. illi qed taħtem ħafna tkun biżla biex tikseb ir-riżultati illi biset jiskuntaw bil-mod. Jina minn jistan nidħol iżjed fil-font minn dan il-kollegi minn grupp tiegħi u anke mill-grupp il-oħra ehm, tkellmu dwar l-istess opinjoni li jiena għandi. Hemm xi punti li wieħed irid ehm, isemmihom affarijiet li tista' tagħmilhom biex ikollna Eh, kull ma jmur se ikonna eh, politika komuni waħda hija l-opinjoni politika eh, l-opinjoni pubblika. 65% jew 70% tal-pubbliku huwa favur sef politika barranija komuni. Hawnhekk f'dan il-Parlament għandna biss il-xettiċi Ewropej il-biċċa kbira taqbel dwar il-politika barranija komuni u l-biċa kbira tal-pajjiżi Ewropej federalisti huma dawk li l-Ewropa għandha tagħmel alleanza magħhom. Is-Sur Milanmon issa għandu il-kelma jkerba. Skużani, jgħid il-President ma speċjali il-ħin, Sur Milan għandu il-ħin. Grazzi, Sur President, jiena Jiena nippreferi dibattiti waħedhom mhux konġunti qed inħarsu lejn um, suġġetti distinti li għandhom jiġu diskussi għalihom. Nixtieq ngħid li nappoġġa s-Sur Salafrankes ta' li intqal fuq dan il-punt. Sfortunatament, meta nikkonċentraw fuq ir-rwol eh, fl-affarijiet barranin tal-Ewropa, il-kriżi finanzjarja u ekonomika assorbit l-isforzi tagħna iżda ħafna sfidi esterni, speċjalment ehm, fil-viċinanza fil-isfel, ehm, ħadet il-tana l-Ewropa għandha ta' sforzi. Jiena kuntent ħafna, eh, eh, Sinjura Ashton, li ġimgħa l-oħra f'New York kien hemm ħafna appoġġ għat tisħiħ tal-vuċi tal-Unjoni Ewropea um, prosi tal dan lan tal-Ewropa fil-fatt hemm ħafna tħassib dwar ir-rol fl-affarijiet barranin għall-Ewropa. Ir-resoluzzjoni dwar tal-1973 tal-Kunsill tas-Sigurtà jurina l-diffikultajiet enormi illi qed fil tal-politika komuni ehm, fil-gwar tal-difiza. Eh, inti u il-Sur Van Rompuy għandhom sfida enormi biex tikkonvinċu l-Istati membri dwar il-neċessità, il-bżon ta' azzjoni komuni li tkun għandha tkun korrenti tridu turu ħafna inċentivi u tinkoraġixxu f'rigward ta' strumenti taħt it-Trattat tal Lisbona. Grazzi, Sir Milan. Issa s-sur Sivic għal minuta jkjoġbok. Rappresentant Oli, eh, President, mannix nkomplu nimmentaw li nix eh, politika komuni għal affarijiet barranin. Ġili, konna ġili mannix rigward eh, tal-politika dwar il-vigilanza għanna fl-Afrika ta' fuq mod eccezzjonali il-pajizi tem il-pajjiżi se jinsabu f'sitwazzjoni fejn il-politika li kellna fil-punent ehm, tilfet il-kull fiduċa fiha fil-vant għandna jżjed kredibilità fil-rigward tal-politika għad-difiża. Għandna 60 titjiriet ehm, Ewropej li għaddu minn fuq Libja kieku ma kenniex l-Amerikani fil-bidu ma kenniex effett fil-gwad ta' missjoni li kien hemm, m'għandniex inkomplu, m'għandniex eh, niqfu nilmenta fil-gwad tan-nuqqas ta' politika komuni. Grazzi Sur Sivis. Issa minuta u nofs is-Sur Danġon jekk Grazzi Sur President rappresentanta għolja, kriżi fil-Libja, u rridna biċċar id diffikultajiet tal-Unjoni Ewropea illi taħdem f'dan ir-rigward illi eh, ikun inġust li eh, natukom it-tort għal dawn l-insuffiċenti fil tal-Unjoni Ewropea anki jekk kienem inizjattivi li setaw u kellhom jittieħdu. L-istati membri għandhom ħafna responsabilità minħabba din l-inkapaċità biex fil-politika barranija kif ukoll Waqt li l-Amerikani qed iduru lejn l-Ewropa biex xi jiżda għandna jkollna l-iżvilupp kellna għandna jkollna żviluppi ewlenin biex iħeġġiġna taħt it-Trattat Lisbona. Inti trid tispira hawnhekk il-ixkil budġettarji, ovvjament, fil eh, eh, kriżi, krizi, krizi um, u ma ta' fatturi u l-nin li t-xekkilna f'dan il-rigward. Aħna nistaw nħallu bis li kollox fidejn il-NATO fil-Stati Uniti u ma bis eh, ma kellomx, ma setawx jaħdmu fil-rigward tal-ġorġa u l-Russja Għawnek għanna missjoni Ewropea li hija leġittima, aħna naraw li l-Istati Uniti sa ma jridux jaħdmu daqshekk u nagħta mhuwiex biżejjed. Rappreżentanta Olja, CSDP, hija illi hija ħaġa li kostejna fl-aħħar 10 snin u tinsab fit-trattat iżda hija ta' bżonn strateġiku u inti trid taħdem għalih. Grazzi. Grazzi Sur Don John. Sir Kovczak għandek minuta u nofsi Grazie ħafna, President. Nasab li jidher biċċar li eh, gvernijiet ċerti stati membri għadhom qed jindunaw x'impenji deru eh, minħabba trattat ta' Lisbona u l lesti biex jerfaw responsabilità għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkun ħarxa ħafna u tissejjaħ l-Istati membri biex biex jieħdu l-pożizzjoni tagħhom għandna bżonn ta' diplomazija Ewropea qawwija waħda effiċjenti u qawwiet militari qawwijin. U bekk biss jista' jkollna politika effettiva u effett qawwi fuq il-politika barranija, pożizzjoni Ewropea komuni hija importanti fil rigward tal-Istati Uniti u tan-NATO tkun utli issess saħħaħ u tappoġġa f'kull konflitt illi jkollna eh, niffaċċaw fil-frontiera tagħna. Naħseb illi għandna niżviluppaw politika komuni fil-qasam fil qasam tas csdp għanna nizviluppaw il-possibilità biex ikonna skambju ta' informazzjoni. L-istati membri għandhom ikollhom l-iskambju effiċjenti tal-informazzjoni ma' servizz ta' azzjoni esterna. Jekk dan ma jkunx possibbli għandna nħarsu lej lażliet oħra li huma disponibbli għalina fl-Unjoni Ewropea. Baronessa Ashton nasab li tissejjaħ l-istati membri biex il-ftejm dwar rija missjoni għandhom jittieħdu konsiderazzjoni. Trid tiżgura li dawn il-ftemiet ehm, jiddaħlu fil-seħ. Grazzi. Grazzi għal-minuta u nofs sanna sur-Peter li jekjoġbok. Grazzi ħafna, Signora Ashton, kollegi fil- fil-qasam tal-politika komuni u sigurtà fil-ġejjeni nistgħu nistennew biss iżjed sfidi u bekk huwa iżjed importanti li ninfesizzaw il-kredibilità mingħajr kredibilità ma nistax inkunu effiċjenti u kredibbli. Bekk għandna nħarsu lejn il-valuri nżommu magħhom. Jiena naqbel miegħek, Sinjur Ashton, m'għandniex ninsew il-bidu tal-Unjoni Ewropea. Snin ilu l-Unjoni Ewropea kienet eh, eh, kienet poġġi l-bniedem fil-ċentru u bekka għanna eh, nasbu fil-valuri u namlu iżjed dialogu. Id-dinja qed tistenna rwol qawwi l unjoni Ewropea mhix qed tistenna 27 politika differenti. Dana ma jfissirx li nabolixxu diversità. Huwa meħtieġ li neħu kuxkil fil-Bosnia Herzegovina, nkella se nasu għal violenza. it tini għana ikonna attitudni uniformi fil-gwar ta' Turkija u t-tielet jiena kontenta ħafna fil-gwar ta' kemm inti deċiża. Aħna għanna nkunu ċari u nitkellmu biċ-ċar. Un minuto i medio para su intervenzjoni. Grazzi ħafna sal minuta u nof sanna s-sorfida l-kwadras. Kjoġba. Grazzi ħafna, Sur President. Fit-29 ta' Lulju 2009, it-truppi Iraqini iċirkundaw kamp u sparaw fuq u qatlu 11 persuna. Kien hemm 25 vittma f'dan l attakk ieħor li sar dan l-aħħar minħabba li kien hemm dawn in-nies li sfaw midruba u maqtula wkoll minħabba illi sparaw fuqhom jew anka afġuhom bitrakkijiet. Għalhekk aħna għadin nitolbu sabiex inti tieħu pożizzjoni u tieħu azzjoni f'din iż-żona. Inti għal xhur saħin jirajt l-appelli tagħna u naturalment provajt tagħmel tieħu azzjoni fl-iktar affarijiet diffiċli li nafu il-jek aħna ma aħna nagħmlu xejn, żgur li ħanispiċċaw situazzjoni negattiva ħafna, hemm bżonn li din il-kriżi umanitarja tkun waħda mill-prijoritajiet tiegħek. Aħna diġà spiegajnija din, aħna din nitolbu li inti tieħu azzjoni ferma u ċara u nilqaw dak li qed inti dalodu ġifieri tlett u għana nishtiq nejdu l li jem 3400 persuna li għedin jgħajxu f'dan il-kamp illi fil fatta din għom medda minħabba li huma ċirkondati u minnis armati jiena nixtieq illi inti t ruħek u tieħu azzjoni sabiex nipproteġu lil dawn in-nies. Jiena naħseb li jekk inti lesta li tieħu azzjoni aħna nistgħu nappoġġaw jekk le żgur il-kuxjenza ħadd nigżek u aħna ħanipprova ħanibqgħu innigżuha. Ningrazzjak. Grazzi ħafna Sassur Bawdis. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, aħna nafu li hemm posta sanzjonijiet kontra s-Sirja iżda dan qed isir bil-mod u qegħdin joqogħdu lura. Mhux qed neħdu azzjoni biżejjed u din nuqqas ta' determinazzjoni u l-fatt li mhux qed inkunu ċari biżejjed qed tkun interpretata minn dawk li qegħdin jipprotestaw bħala fatt li aħna din niddiżappuntawhom. U naturalment aħna nixtiequ illi din ir-repressjoni ma tkunx intensifikata u aħna ma nistgħux nimmaġinaw illi fil-fatt is-Sirja tista' tkun eletta fil-Kunsil ta' Drittijiet tal-Bniedem ta' Ġnus Maquda u nafu l-awtoritajiet tas-Sirja qegħdin jirrifjutaw aċċess l-osservaturi tal-ġnus maquda u tal-Unjoni Ewropea fil-belt fejn kien hemm ħafna violenza kontra ċittadini Sirjani, ġifieri li aħna nippermettu illi s-Sirja tkun fil-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-ġnus maquda żgur li tkun daħqa fil-wiċċ ta' ċittadini Sirjani. Rappreżentanta Olja x'inhuma l-alternativi diplomatiċi li inti qed qisha biex aħna nippruvaw nivitaw diżastru diplomatiku bħal dan. Grazzi ħafna issa bekk aħna temmejna dawn eh, l-lista tal-kellima u issa nixtieq ngħaddi għall proċess ta' catch the eye hemm 24 kellim li jixtieq jitkellem u l-buro qiegħed jissuġġerixxi li jitkellmu ħamsa biss għal din raġuni jiena ħanati opportunità sabiex jitkellmu 10 biss. Naddu l-ewwel astur Sinjura Ibusaċek. Grazzi ħafna, Sur President. Minħabba li kull mandi hija minuta, jiena ħa nsom id-diskurs tiegħi fil-qosor ħafna. Tnejn bil-kollegi tiegħi diġà semmew illi s-sitwazzjoni dejjem sejra għall-arf bosta zoni ta' konflitt madwar id-dinja, speċjalment fl-Ewropa, u Bosnia vin nasina nixtieq fil-fatt insaqsi lil l-Sinjura Ashton dwar l-Azerbajġan u l-Armenja, inti taf xed jiġri emmek f'din iż-żona qiegħda tagħmel xi ħaġa sabiex tipprevjeni li jkun hemm diżastru umanitarju anka f'dan il-pajis nixtieq illi nara inti x'għandek xi tgħid li dwar dan bad nibatlek mistoqsija bil-miktub, grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Anna Gomes. Kif jista' jkun l-Unjoni Ewropea tkun rappreżentata tal-sigurta tal-bnedmi mingħajr ma tidentifika l-rifuġġjati li qed imutu fil-Mediterran? Sinjura Ashton, aħna ma nistgħux biss nimplementaw sanzjonijiet. Iżda aħna rridu niverifikaw il-lista tal-kriminali li għandhom jidruq dim il-qorti tal- tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Jiena naħseb illi nix biss aħna nappoġġaw l-għajnuna umanitarja, iżda irridu kol nimplementaw il-politika esterna anka fuq kif kien rikomandat minn dan il-parlament, aħna m'għandniex bżon ta' appell jew talba tal-ġnus maquda jew riżoluzzjoni tal-ġnus maquda kull manna bżonn jarida politika minnaħa tal-istati membri. Jekk inti tieħu inizjattiva tpoġġija qudiem il-gvernijiet, żgur li dan il-Parlament ħajappoġġak. U apparti minn hekk minħabba li rikonċiljazzjoni importanti, il-kallima kienet interrotta mill-President. Grazzi ħafna Sinjora Gomez, jgħid il-President. Grazzi ħafna sa Sinjora Palenova, kjoġbok. Grazzi ħafna. Sur President Aziza rappresentanza li aħna nafu illi fil-kosta tal-Afrika ta' fuq kif ukoll fil-Vant Nofsan aħna għandna bżonn illi jkollna rwol ħafna iktar attiv jiena nixtieq nitkellem fuq il-Gaza aħna l-kol kam aħna niftakru dwar it-turment u l-konsegwenzi tal-diskussjonijiet tal-paċi jekk kif inti fakkart inti qed l-inizjattiva ta' din it-tip tista' tispiċċa b'mod ħafna iktar pożittiv. U jiena fil-fatt nixtieq insassik din mistoqsija tista' taġġornana fuq il- l ajun umanitarja li għattinata l-Gaza u il-punt ta' fej wieħed jista' jaqsam mill-Izrael għal-Palestina. U aħna nafu li sabiex niżviluppaw din l-inizjattiva aħna fil-fatt rridu nagħtu kontribut pożittiv minnaħa tal-Parlament u nittamaw illi bekk ikonna riżultat ħafna iktar responsabbli minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna s-Sinjura Hawtla. Grazzi ħafna Sur President. Rappresentanta Olja, inti smajt dal odu l-Parlament appoġġa r-wol ta' tmexxija tiegħek biss u jgħid jitlob inti tieħu inizjattiva f'dak li għandu xieqsam il-politika komuni ta' sigurta u difiża. Inti smajt bosta kollegi anka minnaħa tal- Bosta kommenti minnaħa tal-kollegi dwar dawk l-istati membri għadin għafu l-azzjoni. Jina naħseb li jissa li s-servizz estern huwa stabilit ir-regoli dwar l-aċċess għall informazzjoni l-aċċess għad dokumenti jiena nixtieq illi din ħatkun tkun organizzazzjoni moderna li ħajkun hemm aċċess ċittadini għal din informazzjoni u ma tkun ma jkunx servizz illi jibqa' fidejn diplomatiċi biss u eh, ikun servizz segret. Grazzi ħafna, Signora Hautala, issa Sur Van Dalen. Grazzi ħafna Sinjura Ashton aħna naħseb li għedin naraw teddit li dejjem jgħat jizdiet fil-vlant nofsani, għedin naraw li hemm iktar diskriminazzjoni tal-Kristjani f'bosta pajjiżi Musulmani. Aħna nafu li fl-Eġittu għatem ħafna problemi bil-persekuzzjoni tal-insara u nafu illi fil-fatt bosta affarijiet illi qegħdin jiġru. Intu tistax per eżempju tibni knisja f'dawn il-paj, f'dawn il-, -paj, f'dawn il pajjiżi jaha kien hemm xi sittin insara koptiċi illi kienu qegħdin jappellaw hawnhekk stess fi Strasburgu xarilu għallajnuna din il-vjolenza għanda tiqaf aħna f'jannar fil-fat labna illi tkun stabilita strategija tal-Unjoni Ewropea fuq eh, il-ħelsin ta' twemmin tar il-ġuż. Nixtieq nitolbok għall-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna Sur Vandana, nista' Sinjura Figueredo. Grazzi ħafna sur President jiena naf l-importanti li aħna dejjem niddefendu l-interessi politiċi kif ukoll strateġiċi tal-Unjoni Ewropea. Kemm ta' ġus maquda kif ukoll tan NATO. Jiena naħseb li r-riżultati li ksibna sissa ma kinux tajbin biżejjed bħalma naraw biċċar fl-Afganistan, fil-Libja u f'pajjiżi oħrajn li għaddejjin minn konflitt. Aħna hemm bżonn li aħna wkoll nodu attenti għal finanzi tal- għal livell finanzjarju u imbosta kien imbosta wkoll kummerċ fl-armi armi li jintużaw minn dawn l-istess pajjiżi sabiex jisparaw fuq iċ-ċittadini tagħhom stess. Jien naħseb illi rridu naraw xħan għamlu bil-projbizzjoni tal-beħ tal-armi u anka fil-kas tal-Izrael. Is-Sinjura Figarejda kienet interrotta. Kellimni mess. Grazzi ħafna, Baronessa Ashton, nasab illi il-kol aħna nifmu illi inti ftit wara illi għadek maħat il-pozizjoni tiegħek aħna mhux qed nistennew illi żgur jkun qed tmexxi il-ċentru ta' kriżi madwar id-dinja iżda aħna ninsabu ċerti li tista' tagħmel negozjati speċjalment f'dawk loqsma fejn l-Unjoni Ewropea jista' jkollha influenza politika partikolari u tisprimi l-opinjonijiet tagħha. Jiena naħseb li kwistjoni li verament ikkonċerna l-Unjoni Ewropea u għadem il-kwistjonijiet fejn verament hemm bżonn ta' diskussjoni dettaljata hija kwistjoni ta' Ċipru fejn l-Armata Torka qiegħda tokkupa parti mill-pajjiż ta' Ċipru. It-Turkija tixtieq li ssir membru u tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi minħabba li din hija kwistjoni fejn l-Unjoni Ewropea hija direttament involuta minħabba li wieħed mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li aħna nieħdu azzjoni mill-iktar fis. Grazzi ħafna s-sur Paxka s-sur Boms. Iva aħna nafu li il-politika esterna tas-sigurtà barranija hija importanti ħafna iżda aħna ma nistgħux ninjoraw il-relazzjonijiet ta' bejn l-istati membri. Minħabba l-istati membri domx stati sovrani u ma ħsibx li hemm xi ħaġa negattiva dwar eh, l-azzjoni tagħna barranija, iżda għandna noqogħdu attenti wkoll dwar il fat dwar iċ-ċaħda tas-sovranità. Aħna nafu il-gwerder aggressivi hemm bżonn li nevitawhom dejjem. Iżda fl-istess ħin aħna ma nistawx noqogħdu nippjanaw affarijiet wara l-portieri u aħna fil-fatt irridu naraw ukoll illi dawn illi għadin jemigraw għadin jemigraw ukoll mill pajjiżi terzi nieħdu sibhom kol grazzi ħafna lis sur Broms issa s-Sur Skurija. Grazzi ħafna sur President jina xtaqt nitkellem sabiex fil-fatt nirringrazzja l-Baronessa Ashton tar-rapport li prezentat ilna dal-ħodu. Jena nishti il-nejt l-baronessa illi sfortunatament fil-opinjoni pubblika tal-Unjoni Ewropea, l-prezenza tal-Unjoni Ewropea miex dejjem, mux dejjem tinħas f'dak l-industri sam livell estern u livell ta' politika barranija dinja waħda mill dinja politika li għadha t-tisviluppa u aħna nafu x'qed jiġi bħalissa ma nistgħux noqogħdu ninħbew u ma nħidux azzjoni, aħna bekk nistgħu nikkalkulaw u ħalli naraw eżattament x'tista' ssarraf din il-politika barranija tagħna u aħna rridu nieħdu azzjoni anka fis-Sirja iva. Fis-Sirja aħna nafu li għandna sitwazzjoni serja ħafna fejn id-drittijiet tal-bniedem mhux qed ikunu mħarsa u il-din il-President interruppi lil kollega Grazzi ħafna sa naddu assur zala u il-lista tal-kellima fil-proċess ta' KHDI. Grazzi ħafna Iva jiena naħseb illi il-parteċipazzjoni ta' Ankara fil-politika barranija qed tippreżenta opportunità ġdida għal politika barinja tal-Unjoni Ewropea. Sinjura Ashtonina naħseb li importanti ħafna li aħna nistabilixxu dialogu istituzzjonali fuq eh, kwestjoni strategiċi strategiċi prinċipali bħal pereżempju il leġun tal-Kawkazju, il-dossier nukleari tal-Iran, kif ukoll is-sitwazzjoni fil-Vant nofsar it-Turkija żgur li jista' jkollha rwol konstruttiv sabiex tgħin l-Unjoni Ewropea sabiex aħna nikkonsolidaw ukoll il-dan din dan il-moviment favur demokrazija u l-ħelsin li qed naraw ukoll fil-vant nofsani. Ningrazzjak. Grazzi ħafna l-Boris. Iva, issa li smajna dal-ħar diskors. Jina nitlob skuza l-14 il-kelima l-oħra li minx ħan nippermettilhom sabiex jitkellmu naf li intom frustrati iżda ma ħin. Issa ngħaddu għas-Sur Albertini illi għandek inti għandek żewġ minuti bħala rapporter jogħġbok Sur Albertini. Sur President Iva fl-ewwel preżentazzjoni jiena li jiena kelli kelli biss erba' minuti Iżda użajt żewġ minuti biss, nistan nuża erba' minuti issa Maħabba li ma żajtomx l-ewwel erba' minuti sħaħ. Iva, inti għattajt li użajt zewċ minuti biss mill-erba li kellek għad dispozizjoni tijak fil-fluf ta' din id-diskussjoni. Jekk kellek erba, issa għandek tnejn imma. Le, jena fl-ewel diskors tijaj kelli erba minuti, iżda tkellim bissa zewċ minuti. Le, jgħid il-President, inti kellek erba minuti għazzewċ żewġ prezentazzjoni, għazzewċ żewġ minuti qabel id-diskussjoni u żewġ minuti issa, ġifiri erba minuti b'kollox. Aħna nippruvaw nkunu flessibli, però jiena nixtieq illi kulħadd jisimek, għax kella jekk noqogħdu ndumu kulħadd jgħot jitkellem fuq eh, għal iktar minn erba' minuti. Mela minn għot nitkellem, għax jiena ma nistax no, nafeċ kollox biex ndaħħal kollox xol f'żewġ minuti, aħjar ma nitkellem xej. Issa s-sur Gualtieri, ma nistax nisimak, sur Gualtieri, xil-mikrofonu. Sur Derossa, kjoġba. Il-mikrofonu mux għatjaħdim lek, Derossa. Jina nishtiq insaqsijek nistax nieħu żewġ minuti s sur Albertini. Sur Gualtieri, żewġ minuti jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President, biex ngħidlek il-verità, naħseb is-Sur Albertini għandu raġun. U kellu erba' minuti għal prezentazzjoni tiegħu fil-bidu u żewġ minuti fit-tmiem tad-diskussjoni. Ġifieri jiena naħseb li għandek tippermettilu li jitkellem għal erba' minuti. Issa dwar dak li nixtieq ngħid jiena jiena naħseb li dan kien dibattitu importanti interessanti ħafna u dan juri li l-Parlament huwa maqut u aħna lesti illi fil-fatt noffru appoġġ għall azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea għal ħalli kon l-Unjoni Ewropea li hija kostruttiva u effiċjenti ġifi aħna ma kritikajniex biss il-limiti illi intwerew fil-kontrast tal-politika barranija ta' sigurtà u difiża za aħna naħsbu li dak li ndixxaqsam il-proposti aħna wkoll nemnu li għandna bżonn ta' sħubija strateġika bejn il-Parlament u istituzzjoni oħrajn ħalli bekk ikollna pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li tkun kredibbli. Din mhijiex sempliċiment opportunità, din hija xi ħaġa li aħna verament għandna bżonn. Hemm bżonn li jkollna approċċ integrat min-naħa tal-Unjoni Ewropea, importanti illi aħna nisfruttaw dan il-potenzjal li għandna u sabiex ikun dan l-approċċ integrat għandna bżonn l-appoġġ għal istituzzjoni b'saħħitha illi kollha fondi bżed sabiex tkun tista' tieħu azzjoni fejn ikun hemm bżonn għalhekk aħna għandna bżonn ta' kooperazzjoni interparlamentari. Jiena naħseb li wieħed mill-punti li verament hemm bżonn niddiskutu b'mod ċar kien illi aħna rridu natu valur lil prioritajiet illi nidentifika trattat bħall artiklu 44 illi jagħtina l-possibilità li aħna niddelegaw missjonijiet lill-Istati membri iżda fil-qafas tal-Unjoni Ewropea illi mhuwiex proċess ta' nirġaw nagħtu setat fuq bażi nazzjonali Aħna nafu illi għandna bżonn illi naraw x'huma l-istrutturi għad dispożizzjoni tagħna u aħna naturalment għandna nkunu kapaċi li immexxu f'dan il-qasam. Nirringrazzjak ħafna. Sinjora x'tit tal-ħidma tiegħek u inti rejt il-grupp żgħir bħal tagħna xorta waħda jista' jammel differenza. Grazzi ħafna sur Gualtieri, sur Albertini, skużani. Issa fimt xittejt. Inti kellek erba' minuti u żewġ minuti, inti tkellem ta' 3 minuti fil-bidu mela issa tista' titkellem għal 3 minuti. Iva, għan iprofa nżomma 3 minuti mela, grazzi sur President. Meta matul is-smieħ fil-Kummissjoni Ewropea kien hemm mistoqsija li kienet mistoqsija li Sinjura Ashton u meta Kissinger kien fil-fatt kritikat minħabba il-politika tal-Istati Uniti illi kienet adottata vizavi l-Unjoni Ewropea jiena nixtieq ngħid illi jiena m'għandix numru ta' telefon illi nistanċempil meta nixtieq nitkellem mal rappreżentanta għolja tal-politika barranija tas sigurtà u d-difiża u llum hemm numru tat telefon li nista' nċempel u i qalet illi xorta waħda jiena nista' nċempel dan in-numru illi ikun hemm dan l-iskambju permezz tat-telefon u jekk inti tgħid pereżempju tisma' l-pożizzjoni ta' Spanja, tafas numru wieħed jekk tisma' jekk tisma' l-pożizzjoni ta' Franza tafas numru tnejn. Jiena naħseb illi inti jista' jkollok vuċi ktar b'saħħitha jekk tisma' lilna minħabba illi inti tittappoġġa politika Ewropea mhux biss il-politika tal-istati membri fuq bażi individwali minħabba li jew għall-Kunsill li rrid jieħu reazzjoni għall politika tal-pajjiżi individwali. Jiena nixtieq illi fil-fatt inti tkun tista tgħid li minn tinti leali minnħabba il-Konsil Parlament u Kummissjoni jixtiequ li kon aħna politika leġitma f'dak li għandu xieqsam kontroll il huwa eżerċitat. Aħna nżgur illi lesti li nejnuk, Sinjura Ashton. Grazzi ħafna, niqafawe, grazzi ħafna Sur Albertini. Inti dejjem toqgħod attent u nirringrazzjak. Issa ngħaddu għas-Sinjura Muniz. Grazzi ħafna, Sur President. Sinjura Ashton, dak kollu li nistgħu nagħmlu aħna hija li aħna nappoġġaw il-kundanna tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Però fl-istessin aħna ma nistgħux inħaltu din il-kundanna tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ma l-appoġġ politiku tal-moviment fċertu pajzana Aħna nafu li hemm movement eh, moviment demokratiku fl-Iran, rappreżentat dan il-moviment tal-ħodor, waħna aħna ma nistgħux nħawdu din il-kundanna ta' drittijiet tal-bniedem u jiena issa nixtieq li nsaqsi l-rappresentanta għolja li meta tibda l-investigazzjoni tagħha meta qed nitkellmu fuq eh, il situazzjonijiet diffiċli li kienu indikati mill-Human Rights Watch. Jiena nixtieq b'mod partikolari niġbidlek l-attenzjoni għal paragrafu 6 li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-adozzjoni ta' white paper dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-kontest ta' strateġija internazzjonali fil-perspettiva tal-Istrateġija 2020. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters l-oħrajn tal-kooperazzjoni tagħhom sabiex aħna wasalna la bozz ta' dan rapport u dispeċini ngħid li kien hemm min waqqaf li rapport tiegħi seta' jissemma f'istituzzjonijiet akademiċi u Daw kienu l-alternattivi illi fil-fatt ħejjew il-bażi li jiena stajt naħdem mal-Shadow Rapporters. Nittama li din tista' tkun ta' għajnuna lina l-kol ħalli bekk aħna jkonna impuls ġdid fil-definizjoni ġdida tal-Wol tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna s-sur, nishtiqnejt l-sur Stevenson illi aħna ddeċidejna li ma nużawx il-karta l-blu f'dan id-dibattitu ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħtu l-opportunità li kulħadd jista' jitkellem u ntemmu d-dibattitu. Issa nistgħu ntemmu d-dibattitu billi is-Sinjura Catherine Ashton tista' titkellem ħalli tala id-dibattitu twieġeb għal dawn il-kummenti kollha li smajna. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Nixtieq ngħidilkom, membri onorevoli, grazzi għal dan id-dibattitu interessanti, Sor Albertini, jina nista' kolunkwe post fejtri trid sakemm dejjem f'din il-kamra. Jiena nkun grata wkoll nitkellem il-podium għax nkun qiegħda eżattament fin-nofs. Jiena naċċetta x-xogħol tiegħek Sur Albertini flimkien ma' rapporters l-oħrajn biex produċejtu dak li jiena nħoss huwa rapport ferm utli biex nindirizzaw l-azzjoni Ewropea. Iżda, President, jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn hemm koerenza li kwalunkwe persuna li qed jisma' dan id-dibattitu jista' jimmaġina. Aħna għandna pożizzjonijiet b'saħħithom ta' politika barranija fuq ħafna kwistjonijiet mit-tasib tagħna fuq il-drittijiet tal-bniedem għax xogħol speċifiku li qed nagħmlu fil-Vant Nofsani, fil-viċinat tagħna, s-Serbja, l-Kosovo, l-Bosnija, fl-Afrika, nisperaw li nsolvu il-problema tal-Kodivar u tal-Uganda, etc. Aħna ħdimna ħafna mal-Ministri ta' 27 uh, stat membru u nirringrazzjahom. Naħseb li aħna mixin tajjeb ħafna lejn iktar koerenza. Hemm ħafna iktar x'namlu bla dubju. Hemm ħafna xogħol li anke intom tixtiquna nagħmlu. Iżda ejjew ma nimminawx dak li diġà iksibna Għaldaqstant jiena nirringrazzja lil kulħadd u kol għal-fat li huma spiss jitkellmu fisimna ma nistawx inkunu kull imkien fid-dinja f'daqqa waħda. Illum għanna ministri barranin f'ħafna partijiet tad-dinja li qegħdin jaddu messaġġi fismi fisem l-Unjoni Ewropea u dan huwa aspett importanti da dak li nagħmlu wkoll. Nixtieq ngħid ukoll li aħna kważi dejjem inkunu l-ewwel li niddikjaraw Eh, namlu dikjerazzjonijiet u najdu eżattament dak li naħsbu nix għandu jisir. L-azzjonijiet eh, l-uffiċu tiegħi għamel dokument fuq is-sanzjonijiet fis-Sirja. Mhux dejjem niġu rapportati, mhux dejjem nidru fl-istampa fl-Unjoni Ewropea, iżda aħna dejjem nkunu l-ewwel li iva nagħmlu dikjarazzjonijiet u nagħmlu mijiet minnhom biex naddu il-messaġġ tagħna U koll il-konsistenza hija fattur kritiku ħafna f'dak li qed jiġi diskuss illum. Fid-dibattitu tagħna fukajna fuq portijiet differenti tad-dinja, iżda fir-rigward ta' diskussjonijiet oħrajn l-istati membri tkellmu dwar ħafna kwistjonijiet oħrajn li aħna rridu nkomplu nittrattaw. Sur Sala Franka tkellem dwar dak li qed jiġri f'Kuba. Ehm, u aħna rridu aktar informazzjoni dwar dan għaliex dan huwa qasam ta' importanza kbira xi membri onorevoli wkoll tkellmu saqsew dwar il-Gaza u saqsew li jekk l niet u x'qed jgħaddu biex nappoġġaw in-nies tal-Gaza, iva aħna nappoġġaw mu dialogu li aħna eh, qed nagħmlu għandu jtejjeb dan. F'Nagora Karabakh x'qed jiġri bejn l-Azerbajġan u l-Armenja. Aħna konna niddiskutu ma' tnejn li huma u qed rridu nappoġġaw dak li tagħmel Franza biex inkunu nistgħu nkomplu bil-proċess. In albanija kien hemm diskussjonijiet mal-oppożizzjoni biex dialogu jimxi iktar l qudiem u wkoll fl-Afrika. Jien tkellim semmejt żewġ pajjiżi se nitkellmu dwar ħafna iktar. Ukoll dak li qed jiġi fis-Sudan l-importanza li eh, ikunem eh, successi ġewwa Sudan u l-Ukrajna wkoll pajjiż importanti ħafna ġirien tagħna. Aħna għanna ħafna affarijiet għanna x'nistgħu nagħmlu għandna nkomplu nagħmlu għam kollha għal sant membri onorevoli nixtieq ngħidilkom li importanti li jkollna x-Sudan. Fl-aħħar ftit minuti nixtieq insemmi xi punti importanti mhux ċari jiena ma rridx eh, jien rrit sempliċement li jkun hemm status tajjeb għall unjoni Ewropea u għall-Assemblea Ġenerali u nxin xin niksbuħa. U nafu li dan ħadinna ħafna xogħol u nirringrazzja daw kollan voluti iżdissa għandna dan il-vuċi, din il-vuċi iktar b'saħħitha. Jiena naħseb li importanti wkoll li naraw nanalizzaw x'namlu f'CSDP, ma noqogħdux niddiskrivu affarijiet li mhomx minnhom fil-Libjello eh, biss aħna nixxina nappoġġa 55,000 persuna jmorru lura darhom u ma jiena apponejċ għan no-fly zone fil kunsel Ewropew u l-Prim Ministru Cameron jappoġġa dan jiena meċċek jiena trid ikun effettiv u jsir malajr kien importanti li dawk li jistgħu jaġixxu malajr jagħmlu hekk. U fi rigward ta' delegazzjonijiet jiena nappoġġa il-fatt li għandna nsaħħu dak li għandna fi delegazzjonijiet tagħna f'Bengazi, f'Iraq, etc. Iżda jew ma ninsewx dak li qed jiġi f'pajjiż oħrajn bħal pereżempju f'Bahamas. L-istaff tal-Bahamas jagħmlu xogħol differenti meta u xogħol ieħor jaħdmu fuq eh, jagħmlu xogħol rurali, aspett rurali politiku u qed jgħinu l-popolazzjonijiet hemmhekk għal daqstant aħna rridu nagħmlu dak kollu nistgħu biex nappoġġaw il-pajjiżi fid-dinja kollha. Għandna bżonn riżorsi biex nagħmlu xogħolna tajjeb, irridu nkunu konsistenti u rridu niżviluppaw u nsaħħu dak li nagħmlu u dak was li ser nagħmlu u ser nagħmlu dan billi il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea ndaħluhom f'dan il-vjaġġ magħna u nimxu iktar u naħdmu flimkien ukoll. Naħseb li dan ikun xogħol utli ħafna. Ringrazzjak sur President. Grazzi Sinjura Ashton kollegi, nirringrazzjakom. Irnexxilna ma naslu s-situazzjoni fejn ma nisimawx il-kellima li qegħdin jitkellmu, għalda san nirringrazzjakom il-koll tal-li kontribuxxejtu biex nispiċċaw fil-ħin. U nispera li tifmu li meta naqtalkom il-mikrofonu għax kunu bissu l-ħin ta'kom ikun sempliciment biex inżom l ordini u biex nispiċaw fil-ħin. Issa, ser nissospendu s-sessjoni għal 3 minuti qabel ma nerġgħu nibdew bil-votazzjonijiet. Grazzi.